Dear colleagues. Esis kollegi, il-għal nofsan tajib il-kulħat. Nitlobkom biex forsi nikkonsidraw l-agenda adottata, jiva, grazzi. Kull mandi għavvis wieħed x'namel bħala president nixtieq infakkar il-member membri illi se jkollna laqa konġunta għada mill-4 nofsa u nofs mal-Kommissjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet apposta l kull pajjiż f'dan id-dawl biex nakkomodaw il-membri kollha tal-ekon infakkarkom illi il-waqt il-pawsa l-ikel l-arranġament ta' siġijiet eh, jiġi format. Issa nixtieq nagħti merħba lil Daniel Nui, President tal- bord supervisorju tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-ewwel smieħ ordinarju tiegħu pubbliku għall-2016 fil-qafas tar-regolament tal-SSM u l-ftehim interistituzzjonali ovvjament din mhix l-ewwel darba li qed fostna fil-Parlament u dan u għax verament għandna relazzjoni u diskussjoni tħalli ħafna frott u napprezzaw ħafna illi dinja formalment l-ewwel eh, smieħ pubbliku formali u kif tafu intom hemm qatt ta' inizjattivi ta' supervizjoni importanti u inizjattivi li aħna nixtiequ niddiskutu biex sempliċement infakkar ftit minnhom eh, l-għażla u diskrezzjoni Kif tafu l-ewwel pass sar qed niddiskutu fuq il-bidu li għandu x'jaqsam ma' leġiżlazzjoni kif ukoll kwistjonijiet oħra illi qed jitlu fil-konsultazzjoni. Allura, ovvjament, napprezzaw aġġornament fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti iva hemm l-istress test għaddejjin bħalissa kif ukoll ovvjament ir-rabta li tinkludi l-iskadenza, sinkronizzazzjoni li fuq il-kwistjonijiet importanti pali il-metodologija li hija kwistjoni interessanti oħra, kwistjoni ta' metodologija aħna fimna il-iżviluppi pożittivi li għandhom xasmu. Ma' dil kjarifika dwar it-tieni pilastru u għaddej daw għaddejn bħalissa. Wara dokument tal kommissjoni aħna qrajna illi jidher li tisser tkun l-approċċ il-ġdid li ħan segwu u nħarsu qudin biex nisimgħu fuq din u mhux hekk biss eh, aħna kuntenti wkoll li nisimgħu aġġornament fuq kwistjonijiet oħra u fl-aħħar aħna nitolbukom ħafna affarijiet imma jina żgur il-membri kollha preżenti qed jagħmlu referenzi għal dan u nixtieq ukoll nibdew li jkollna niskambju ta' idejat fuq ċerti kwistjonijiet relevanti li għandhom xaqsmu mal-riskju ta' kreditu u l-ħidma ta' riskju li huma ta' riskju taħt ir-regolament ta' Basil li l-Parlament ħajkun involut fih mhux biss fil- għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ma' wkoll fi din il-fażi daqshekk importanti ta' diskussjoni kif imsemmi wkoll fir-rapport mela. Grazzi ħafna u issa Daniela għandek il-kelma biex tagħmel id-diskors tiegħek. Grazzi ħafna, President, u pjaċir għalija li qiegħda lura f'dan il-Parlament biex natikom informazzjoni fuq x'qed jiġri bħala supervizjoni, il-botta supervizjoni fuq il-Bank Ċentrali bħala reżiljenza l-Bank Ċentrali għad għandu ħafna e, e, sfidi qudiemu għandna ċertu progress reġistrat fuq daw ir-riski u nieħdu passi fejn neċessarju fir-rimarki tal-bidu ħan nitkellem fl-ewwel fuq l-iżvilupp li iktar importanti fuq is-settur bankarju u mbagħad nifoka fuq ix-xogħol tagħna fuq ir-reviżjoni tal-2016 ta' supervizjoni u l-progress li qed nagħmlu dwar l-għażliet li għandna fuq id-diskrezzjonijiet nazzjonali fil-leġislazzjoni bankarja Ewropea. Qabel ma nagħla jiena wkoll ħan nidħol f'ċerti kwistjonijiet iktar wisajn fuq l-Unjoni Bankarja mela nibda fuq sviluppi reċenti fil-bank settur bankarju fej qegħdin bħalissa llum. Kwistjonijiet ta' kapitali f'dak li għandu x'aqsam l istituzzjonijiet qed jitjiebu kull ma jżmin minn qabel hemm Eh, il-profitabilità tal-banja ban tal qed jitjiebu iżjed milli aħna mill milli ħsibna fil-fatt tal-2015 4.5% kien kien il-punt li li bih intitjiebu u għal 2016 qed nimmaġna ħajkun hemm iżjed improve qed nitjiebu. Is-settur ukoll eh, hemm settur li fl-2016 tbaxxa naqraw l-equities ta' sigurta talaw bi 30 fil-mija u eh, eh, il-prestazzjoni kienet għar minn kif l-investituri ma qed jagħtu kas tas-saħħa tal-bank f'dak li għandu xi iktar jagħtu kas tal-profittabilta, sfidi ta' profittabilta f'dak li għandu xaqsamma għandu xaqsamma rati ta' interessi iktar baxxi operati par jiġu mitigati b'setturi oħrajn li għandhom xaqsamma l-istabilizzazzjoni ta' kondizjoni ekonomiċi li jwaslu għal telf inqas kienet naqisu kol tal-space ta' fondi il-bannek u kol għandhom u d-diemum sidi oħra il-jumma strutturali iżjed l-ewel għandek il fċerti pajjiżi għan hemm ċerti eh, eh, spejjeż eh, ta' dawn l-interess li qed jitbaxxew. Issa dwar l-attivitajiet ta' supervizjoni fuq il-projtajiet l-iktar importanti biex nindirizzaw ir-riski speċifiċi għal-banek għandhom saqsum mar review tal-proċess. Allura nixtieq naqsam ma'kom biex qed naħdmu fuq u f'dak li għandu xaqsam ma' sleb tas l-2016 intom tiftakru tal-2015 aħna kellna parti kbira minn dak ċiklu ta' supervizjoni, e, riżultati tangibbli wasalna l-jom, bħal per korrelazzjoni għolja e, fuq ċertifajs f'dak li għandu xaqsam minn 0.26 qabel novembru 2014 għal 0.168 fl-2015 mux hekk biss, imma ħtiġiet ta' kapital issa din jidru fuq livell tal l-ekkim sejjaħ il-Global Seafies u daw qed ikunu fuq ġurisdizzjoni partikolari dan kien il-punt ta' tluqtana imma nibnu fuq assessment solida bħala metodoloġija skont l-aħjar standards internazzjonali. Allura issa inħabru il-SLEP tal-2016 l-ewwel qed niddefinixxu il-metodoloġija ta' SLEP f'dak li għandu xaqsamma il-tal- it-talba l-kapital tal-banek kif ukoll tal-likwidità fuq il-pożizzjonijiet. It-tieni qed nikkonsidraw kif indaħlu wkoll elementi oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam ma' msieħ borra interessati, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kjarifiki li naraw mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-interpretazzjoni tal leġizlazzjonijiet Ewropej f'dan il-kuntest nixtieq minn inħabbar qed nistennew li jiġri fuq dak li għandu x'jaqsam l mda diġà semmejt li dal-Komitat il-ħtieġa biex ikonna kjarifika u kont kuntenta nara li dan qed jiġi msemmi fir-rapport tagħkom fuq l-Unjoni Bankarja. Meta niġu għall-MDA huwa relevanti wkoll ngħidu li l-assessment ta' supervizjoni għandhom x'jaqsum mal-ħtiġijiet ta' kapital f'dan l-isfond il-Bank Ċentrali qed jenalizzaw jistudja kif nistgħu nipperfezzjonaw il-manier biex nassiguraw li dak li għaddej bħalissa bħala l-istess ta' supervizjoni jidħlu fl-assessment tal-profil tal-bank li jkun. Mod wieħed kif nagħmlu dan waqt li waqt li nżommu l-kapital kollu kemm hu stabbli huwa li nużaw il-gwida kapitali tal-istrument il-pilot to guidance jista' jkun komplementari għal ħtiġijiet u jekk ma ninnexxux f'din il-gwida f'termini legali mhuwiex pont ta' ħtiġijiet ta' kapitali ma l-banek iridu jieħdu dan b'mod serju ħafna. Jekk infallu dan, iridu inżidu il-supervizjoni fuq il-banek bilan li aħna noħolqu eh, mod prudenti ta' kapital. Minna ħal-oħra l-pilot guidance eh, jidħol b'mod fl-MDA li jidħol b'mod automatiku. L-għana xaritana u għalli naslu għal trigger level ta' MDA illi u għal banek kolla illi man baxxux l-standards waqt illi il-ħtiġiet ta' kapital jibqgħu fuq l-istess livell għal kompetituri ta' daw il-banek kif għadni kif semmejt, allura daw tal-aħħar jiġu mill fit tal-MDA barra l-armonizzazzjoni fis-srep, proġett importanti ħafna grazz kien l-armonizzazzjoni tar regoli permess ta' xoltana u l-azliet ta' diskrezzjonijiet jew l-OMDs fis-CRD erba serra. Et inkomplu xoltana fuq l-armonizzazzjoni ta' prattiċi ta' supervizjoni u nidejna eh, pub, eh, konsultazzjoni pubblika fuq dan il-proġett. Dan din il-fazi tala il-proġett għall-istituzzjoni l-iktar importanti il-paradigm, il-disposizjoni tal-paradigm 8, 8. Daw il-disposizjoni jinkludu trattament importanti et nippjanaw li nifranalizzaw il-gwida għal dan għal banek sinifikanti matul eh, l-ulju tal-2016 flimkien ma dan bilan biex nassiguraw l-applikazzjoni ta' standard zorja ta' supervizjoni permezz ta' SSN qed nikkoperaw mill-qrib ma' l-autoritajiet nazzjonali biex bekk il-politiki li jiġu estizi kif suppost għall istituzzjonijiet inqas importanti ovvjament billi narmonizzaw daw koll <clears throat> il-banek inqas gbar issa ħandur fuq il-kontest iktar wiesa li il-supervizjon, il-porta supervizjon tal-Bank Ċentrali u jopera fuq l-ambjent ta' operat. L-Unjoni Bankarja saret biex titestja is-saħħa tal-banek u l-istituzzjonijiet bankarji waqt li tieħdu passi importanti li jdu nagħmlu jżed progress biex aħna nġibu il-benefiċċji kollha tal-Unjoni Bankarja dan jinkludi li meta niġu risk sharing l-Unjoni Bankarja titisseraħ fuq e, e, depozituri ta' li jiġu protetti u dan għandu jkun jiġi mibni flimkien ma passi, ta' adozzjoni ta' riskju u li naslu biex aħna jkollna e, e, metodu sħiħ li jaħdem illi, jinkludi xogħol mill-bidu sal-aħħar tad-depożitu. Bħal pereżempju il-phasing li jagħmilha possibbli biex kon progress għall-Unjoni Bankarja, għall miżuri li huma pendenti biex jagħmlu sistema bankarja aktar sigura u iktar b'saħħitha ista riskju u tqassim ta' riskju me elementi importanti biex jinsaħħu l-Unjoni Bankarja f'dak għandu fis-settur ta' reduzzjoni ta' riskju nemmen illi aħna naslu għall-implementazzjoni sħiħa ta' direttiva e, direttiva ta' riżoluzzjoni u għażliet u diskrezzjonijiet nazzjonali fis-sijar erba u sierra kif ukoll l-aħħar implementazzjoni għal minimum requirements jew l-emrel u t-tilak. Nishtiq nespandi fuq daw l-ħar zewċ aspetti bħala sjerra u il-kontest liħor li semmejna l-għanu għal-naqsu eh, diskrezzjoni nazjonali fil-leġislazzjoni Ewropea li hija garantita l-istituzzjonijiet eh, nazjonali. da mis-settur fej verament naraw l-ħtieġa għal-iżet armonizzazzjonijiet tal-qafas legali Ewropew huwa biex konna assessment eh, kif suppost Is-sjera tistenna minimu ta' direttiva ta' armonizzazzjonijiet u min minimu ta' divergenzi fit trasposizzjoniet nazzjonali u daw ġew eh, identifikati fost l-istati membri kriteri kif suppost li jkunu u maħtieġa urġenti għall-iktar armonizzazzjoni fis-settur li għanna pajsa wieħed jista' jkollu sitwazzjoni fejn l-istess persuna tiġi assessjata fuq l-istess oppożizzjonijiet fi stati membri differenti beżitu differenti minħabba il-kriterji applikabbli. Mhux hekk biss, imma bħala proċedura ir-regoli jvarjaw bejn stat membru ieħor illi jikkomplikaw l-affarijiet mingħajr hemm bżonn, ma jkun hemm bżonn għas-supervizuri. Is-CRD4, is-sierra bħala reviews għandhom jirrevedu l aħħar dizenji mill kumitat ta' Basel dwar l-emrellu tilak nixtieq nfakkar u nirrepeti wkoll li aħna naqblu bisħiħ mar l-qafas ġdid ta' riżoluzzjoni bħala għodda li tassigura illi il-falliment ta' riżoluzzjoni huma eh, għandhom ikunu responsabilità ta' shareholders u mhux minn dawk li ħalsu t-taxxa u d-depozituri u koll il-banek jrid ikollhom ammonti adekwati ta' loss absorbing capacity meta jidħlu f'dan il-metodu. Nappoġġjaw ukoll l-isforzi tal-Kummissjoni biex irrevedu Eh, eh, l-idea tagħhom li jimplementaw l-standards fuq il-globalizzazzjoni eh, fl-Ewropa. L-Unjoni Bankarja ma nix ninsew ukoll is-swieq ta' kapital fl-Ewropa relevanti hawnhekk huma il-kwistjoni ta' titolizzazzjoni li xan id-diskuti iktar wara dan is kif tafu l-Bank Ċentrali Ewropew fl-opinjoni laqet il-problema għall-atti zewċatti li għanna dwar titolizzazzjoni u oħra, titolizzazzjoni bħal ditejn meta niġu għallajnuna l-banek, specialment fil-punt li għedin fih fejn il-banek għed jifacċaw daċċej ta' problemi fil-kapitalizzazzjoni allura aħna aħna ninkoraġġaw ninkoraġġixu iktar progress u dan nagħmluh bil-qawwa kollha. Nixtieq nagħlaq billi nsemmi illi f'daw l-aħħar xhur il-banek għamlu diversi passi l qudiem dak li għandu x'jaqsam ma' profitti u biex jisaqqu lilhom infushom imma xorta minkejja dan il-progress il-banek għandhom sfidi kbar skont il-kondizzjoni tas-suq f'dan l-ambjent irridu nkunu proattivi u dan importanti ħafna, fl-istess ħin il-Bank Ċentrali Ewropew ikompli għamel progress f'dak li għandu x'jaqsam ma l ormonizzazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma prattiċi u regoli ta' supervizjoni allura f'dan id-dawl aħna eh, kunten eh, nilqaw il-xogħol qed isir biex nkomplu bl-armonizzazzjoni u t-tisħiħ li qed ikompli jsir fl-Unjoni Bankarja. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna lilek qed il-President ta' dan da il prezentazzjoni daqshekk komprensiva. Ma nafx. Verament napprezzaw. U nista' nara wkoll u nagħti merħba u nilqa, skużawni, nilqa dak li jett fuq l-MDA u l-tini pilastru li fuq omem li fuq omem dialogu għaddej u hemm progress reġistrat dan huwa taħtieġa u għandhom tifsira sew għal gwida l-implikazzjoni tal-MDA, ovvjament għadna din inħossu u żgur li taqbel li għal review leġislattiva qed noħolqu distinzjoni bejn id-dividends u l-ekkim sejħa lejti wan coupons li huma taħtieġa u jien naħseb li dal-approċ ġdid ukoll żgur ħajkun ta' benefiċċju f'dan fis-suq u jien naħseb li huwa ta' tifsira kbira dak li qed inti fuq l-aġenda għal produzzjoni u li qiegħda tisħaq fuq l-MDA. Allura grazzi ħafna u issa naddu għal għal mistoqsijiet u tweġibiet. L-ewwel is-sur Zarra li għadu kif wasal. Grazzi. L-ewwel ħaġa Niskuża ruħi tal-li wasalt tard, tgħid il-kellim, imma wasalt tard mit-titjira u għandi żewġ mistoqsijiet nagħmel, Sinjura, u grazzi tal-li jeda fostna llum. Forsi diġà koprejda fil-preżentazzjoni fuq l-Unjoni Bankarja u fuq it-tielet pilastru. Mela, din il-kamra diġa edha taħdem fuq rapport imma hemm miżjed dubji li jinqala, allura nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek, Sinjura, dwar it-tħassib dwar id-dubji fuq il-proposta tal-Kommissjoni li għedin naħtmu fuq f'din il-Kamra. U t-tieni mistoqsija, l-Unjoni Bankarja għalik, x'taħseb li tkun tider minn dak it tiret pilastru tagħmel sens l-Unjoni Bankarja u xinu maħtiġijiet li għandna għall-iskema ta' Ewropea ta' depositi l-iskema. U it-tieni kwistjoni li nixtieq nitkellem naf li mhix diretta fuq il-mandat tiegħek imma nixtieq insaqsi għandha x'taqsam ma' titolizzazzjoni u ħtiġijiet ta' u rapport dwar ħtiġijiet ta' kapital il-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar din u dwar u kwistjoni ta' ġerarkija. Forsi tista' taqsam manna l-opinjonijiet dwar dan. Grazzi ħafna. I need to push the, the microphone. Uh, yes, thank you, thank you very much. I, uh, on Edis. Iva, fuq Edis. Aħna nħossu li tajjeb li minn eh, din il-proposta tal-Kommissjoni, nħossu li eh, sejn fuq il-naqis eh, tal-riskju għandu jimxi mod parallel, faċli li konna dan minħabba l-punti differenti tal-tluq tal- skemi ta' garanzija ta' depositu differenti għaliex dan jħidin naftit żmien biex narmonizzaw bisħieħ il-skemi ta' garanzija ta' depositi. Dan huwa wkoll dak illi ser jippermettilna li nimxu l qudiem mod parallel fi tnaqqis tar-riskju. Pala supervisors fi sibi aħna nħossu illi dak illi tressa qudiemna din dan il-pakket 2020 sena 2020 ta' EDIS b'dan il-backstop u l-fond rezoluzzjoni waħdini u trattament sovran fit-naqis tar-riskju hija xi ħaġa li tagħmel ħafna sens. U aħna soffrattant eh, ser nkunu qegħdin ngħaddu minn riassigurazzjoni għal koassigurazzjoni u nittamaw li dan jgħinna. Ma nimmaġinax il-konna unjoni bankarja minna li s-sijet fil-astru, għandi problemi allura biex n nwiġi pattini parti l mistoqsija tijak. Għaxina ċerta li t-tillet astru tal-unjoni bankarja ħa t-ġi prezentat t tinilna mill-aktar fis, astru differenti għedin wiznu l-xurxin. Jirħadu, ija, meħtieġa ferm. Fuq il-titolizzazzjoni, securitization, hija xi li għal-qalb li ħafna biex il-kollegi tiegħi u jien nimna fiq biex eh, dan nirrisquh lilkom hija xi ħaġa sabiħa lina li biex nirqudin f'dan ir-rigward hija xi tajba li regolament t tisib il-bilanċ tajjeb bejn il-ħtieġa li nerġa'w in natu nifs ġdid lill-suq eh, ta' titolizzazzjoni Ewropea li tagħmel aktar Ewropeja kemm għal min qed joħroġ l-investimenti u ħtieġa li nżommu il-natura ġenerali ta' dan il-qafas. Il-qafas ta' titolizzazzjoni ta' securitization għandu bewet u ieħor l-istess livell ta' securitization li huwa trasparenti u sempliċi. Kien hemm ħafna telf tul il-kriżi finanzjarja u allura jagħmel sens li l-qafas regolatorju mal distinzjoni bejn dan it-tip ta' sekuritizzazzjoni ta' titolizzazzjoni għal um, securitization li huwa iktar ikollu iktar impatt preċiż. Unħossu li l-kriterja għal dan it-tip ta' securitization sempliċi hija approqja xirqa. Um, inkluż il- segwitu u l-konsegwenzi għal capital charge illi huma proporzjonati għal profil ta' riskju ta' dan it-tip ta' operazzjoni, ovvjament Dan jt jimxi id fit ma kriterju sot biex niddeċidu eżattament xjot bħala securitization sempliċi il-proċedura ta' kreditazzjoni permezz ta' supervizjoni stretta. E, bil-forsi tkun stretta. Ma nagħmlu xogħol li jkun rigorus. Imma iva hemm lokal dan it-tip ta' securitization li huwa sempliċi. Perfanx beres. Grazzi. Inta, Signor President, inti tkellimt dwar il-kizba tal-Unjoni Bankarja, ma ma semmejx il-final backstop, It tħossab inqas importanti eh, li eh, nużaw il-dam li idis jew le. Ħaġa oħra, is ġibali li għaddiet fil-Brussels Economic Forum, Klaus Reimling qal illi bla dubju kellna nerġgħu nitfgħu dubju nistgħu nistaqsu l fat li supervizjoni bankarja hija memuża mal-ECB eh, e u forsi tajjeb li si indipendenti. Jiena unek eh, naqra artiklu eh, li jgħid it's from the ECB its supervisory power over the Eurozone banking sector. Taħseb illi għal dik li hija natura pjuttost impressjonanti tal-kompetenza li għandhom il-CV dan ir-rigward li forsi hija naqra ta' tħassib. Nixtieq nkun nafx taħseb fuq din l-analiżi li saret mid-direttur tal-stabilità fis-suq. Iva, forsi nista' nwieġeb bl-Ingliż biex kulħadd jista' jifhimni. Uh, regarding the single resolution fund Il-fond ta' rizoluzzjoni waħdini jiena ma semmejtix għax jiena kont qed nifokka fuq l-edis, U dan poġġejt aktar fit-territorju tal-mekkaniżmu ta' Rizoluzzjoni waħdini, ma ovvjament hija importanti ħafna e, minnaħa tal pakket 2020, u hekk għandu jkun. Safrattant aħna għandna dan il-faċilità ta' self e, u dan il-ftajim u wieħed irid jimxi lejn il-backstop ta' riżoluzzjoni waħdini. M'hemmx dubju ta' dan għaliex inkella ħajkunu miżuri nof skedda. U ma irridu meċu quddiem fuq dan ir rigward Fuq is supervizjoni bankarju, fejn dan il-Bank Ċentrali, ma nafx forsi jiena kemm xejn qed inxaqleb lejn idea waħda x'aħna dejjem minnhom fil-Bank Ċentrali dawn it-tip ta' sorfużjoni ma naħseb li tgħin ħafna. U naħseb li tgħin ħafna iktar ukoll fil-każ tal-SSM żejr. Jkun ikun possibbli totalment. Li nkomplu nibnu daqs mod daqshekk sikur palma minna fl U naħna nibbenefikaw ferm mill-appoċ illi nistaw niksbu mill ah, servizzi ta' appoċ tal-ECB, il-sistema tal-IT, il-ġbir ta' data ta' statistika, il-appoċ legali, da' affarijiet kollha. Nidilkom id-dritt. Fiktar minn 40 sena ta' supervizjoni jiena ma tajċ konflitti ta' interess ta' barra minnaw. Minix ċerċi tfisser li il reġilazzjoni SSM hija musaret mm, ma tajb ħafna dan ir-rigward. Aħna ovvjament irridu illi inkunu konformi mal-SSM u naffi li dawn il-kwist dawn huma importanti ħafna dal-kwistjonijiet għal bosta pajjiżi l-SSM. Jiġifieri aħna qed noqogħdu sabajni sabiex naraw illi il-prinċipju ta' separazzjoni jiġi mwettaw bisħiħ. Nerek mela, kien mhux qed nara li għaliex għandu xikun għandu jkun hemm raġuni li tkun iktar diffiċli illi nkunu iktar effiċenti u naġġu daqshekk fil kostruzzjoni tal-SSM imma ovvjament l-SS fl-aħħar mill-aħħar leġislatur se jiddeċidi fuq għadi aħna m'għandix pożizzjoni biex niddeċidu fejn għandu jsir imma jiena frankament mhux qed nara xi raġuni biex s-sibi ma jisunix l-appoċ tagħhom b'rob rispett ħieħ tal-prinċipju ta' separazzjoni. Hemm żvilupp tajjeb fir-rapport Brugel li jsemmi l persuni indipendenti li kienu rapportaw fuq dan. Smajta dal-ħodu fi Brussel dal-ħina ġew bdej Brussel dal-ħodu ġifiri da friska f'maħħi. U li memx għalfejn għodu nitħasbu fuq dan. Grazie, għal Luka. Grazie, ma nitkellem bil-Ġermanis. Għandi l-istassieħa ta' mistaqsijiet. Ħanibda mill-lat eh, eh, tal-PSM naħseb illi fil-rigward tal-ammont tal-impjegi naħseb illi għatmanniex laqqas forkas ċari għal-2017 u naħseb illi U importanti li anka l-on-site inspections kif ukoll l-evalwazzjoni tal-modelli interni jridu jsiru. Il-mistoqsija tiegħi hija min qiegħed jagħmel il-kontrolli u min qiegħed iwaqqaf it-tkabbir tal-istituzzjoni. Naħseb illi hija istituzzjoni li jeħtieġu iktar riżorsi x'inhu jiġri, ġifieri ta' min analizzaw ftit u f'dan il-kontest ukoll inkun naf min-naħa tiegħek jekk hemm xi pjanijiet ta' twaqqif minħat tal-awtoritajiet nazzjonali. Hemm ukoll iż-żieda tal-ispejjeż tal-25%. It-tieni mistoqsija. Id-Direzzjoni Ġenerali rigward tal-swieq tal-kapital fil-qafas ta' titolizzazzjoni u il-fat li għanna bżon ta' iktar uh, responsabilta, iktar autorità li jidu jimxu jitfit. Kellimna kol fuq lidis u għalek naħseb illi u importanti li natu kol uh, lok għal risk sharing nasib illi hawnhekk qed naraw żvilupp tal lidis u għalhekk jeħtieġ eh, li niddeċidek u s-sanars u li xitib ta' protokoll, xitib ta' pjan jew inkella se nitbeldu minnu. fil-gwart tal-banek eh, illi eh, huma attivi il-barra mill-Unjoni Bankarja ser jiġri naħseb jidu nevalwaw kif ukoll huma jistgħu eh, ikunu attivi fiħdan l-Unjoni Bankarja nifisha. Thank you for, for your question. Grazie tal-mistoqsija tiegħek. Fuq staffing fl-SSM in-numru ta' impjegati li kien hemm bżonn supervizjoni ġew deċiżi qabel il-ħolqien tal-SSM il-bit supervizjoni u dan ġie deċiż f'approċċ wiesa. Kellhom bżonn ċertu kjarifiki. Jien nixtieq inżid illi sibna situazzjoni li kienet iktar diffiċli mill sibna per eżempju fil-qafas attuali, tal-SSM mhux delegazzjoni li jfisser illi id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu fuq livell ta' bord supervizorju anki deċiżjonijiet żgħar li qabel kien jittieħdu fuq livell iktar baxx. Eh, ħafna drabi tittieħed nota, tagħmel nota Għax inkella min inkbat jieħu ċerġ deċiżjonijiet ma jkunx jaf xaqbat kif jagħmlu jaqbad jieħu ċerġ deċiżjonijiet. U dan qed naqqas qed iżid in-numru ta' nies li aħna nabżon biex nikbu kilometri ta' xim x'imdaqiet. Din dan il-proċess se jkun ħafna iqsar. Ħafna drabi għasem bżonn ġielu nieħdu noti li kieku deċiżjoni titieħed fuq livell iktar baxx. Anki n tal-regolamentazzjoni Ewropea leġizazzjoni Ewropea hija xi ħaġa li sa xi ħaġa li semmejt qabel ukoll. Minħabba li armonizzazzjoni minima għal dik li parti ta' dik direttiva speċifika. Aħna għandna bżonn nies illi għandhom bżonn li tistatax reġim differenti tal-SSN u li jistgħu jagħtu dawn l-awtorizzazzjonijiet permezz ta' tsatax reġim differenti. Jekk ikun iktar armonizzat, aħna se nużaw inqas minn nies Allura nixtieq nżid li l-fatt li rridu nofqu u neħlu daqshekk ħin fuq il-diskrezzjoni um, nazzjonali mhix mhix ġestjoni tajba tal-ħin tagħna għaliex kun ħafna tal faċli li kieku ir-regolamentazzjoni kontesta tiddeċiedi jekk hemm bżonn x'inhu jekk hemm bżonn u x'inhuma l-alternattivi nazzjonali. Bara minn hekk aħna kellna nagħmlu każ konvinċenti ferm. Qudiem il-Kumitat Budget tal-ECB, tal-Audit, Kumitat Audit tal-ECB. U deċiżjoni tal-Konsil jigverna. Dan ħadna naqħin biex jipproduċi l-każ tajjeb għal 170 dwar il- għadir is-sena ġiet spjegata mod preċiż u sebejn għatfadla l-lum xieġu. Li huma kondizjonati mill produzzjoni sa' rapport b'spjegazzjoni fuq kif u x'kienet il-possibilità illi um, kon ikun iktar effiċenti f'dak li huma kwistjonijiet oħrajn marbuta magħhom. Barra minn dan it-naqis tal-staff tal-impiegati fl-NCAs jiddependi għaliex imdaqit għandek minn eh, sejs fejn dek bostani bizzejet nis, għandek ħafna nis, mbagħad oħrajn fejn m'hemmx bizzejet nis. U persuni li jmorru minn Frankfurt li sibi biex eh, mm. jagħmlu xogħol ta' supervisors mm, fi Frankfurtu, ah, dawn ma sabux, sabulhomx alternattiva fl-NCA il-NCOA ħaj spiċċa jati supposi, għedu li l-għom il ħaj jiprovdu dak il-numru ta' persuni li huma meħtieġa u mumiex edin edin jamlu tajja pal din il-weda. U għannix informazzjoni esattament ta' qed jiġi mhux provdut. Nittama li dawn il-ċifri jiġu provduti, il-impjegati jinstabu għaliex ma nħossx l-istituzzjonijiet kbar u ma neċessarjament itjeb għax imdaqqiet jimxu iktar mill-mod u allura jekk jistgħu nżommu l-NCAs fuq l-ICB fuq li naċċettaw li dawn huma l-kompetenzi tagħhom ikun għatan taħjar. Silvi Golar, jiena hawnhekk qiegħda. Naħa ta' xellu <laughs> kestrem xibidlu kemm xejn kelli bżon betri propjament għal ċarġer Mela, aħna għanna eh, rekana rapport li għaddottajna f'maġġoranza kbira fil-plenarja u jemdu xjaqsam għal-plas pal-post tal-Europa f'dak li jemdu xaqsam il-suq finanzjarju tal-Unjoni, għadna jitkelmu dwar il- organizmi li jimproduċu assigurazzjoni ġifiri għandhom diffikultajiet ukoll fil- dan il-kumitat ukoll. Jekk aħna biex nitkellmu fuq xi ħaġa li bħala setturi mulil minn dak li nifhem jien. Iva vera għandna bżonn, kondizjoni tindaqs għandna bżonn li nkunu attur fuq livell globali, għandna bżonn jkollna għarfien espert ehm, partikolari, speċifiku. Imma kif nistgħu nsibu leġitimità li permettilna illi nżidu ma xogħol diġà huwa kbir u li ilu nbeda xi snin ilu li diġà kellna dubi fuq il-mod kif kien qed jimxi, imma inti qed tgħid li dan għalibnijom dal-intoppi. Allura sa din il-mewġa li jisna jisqaħirġa minn dan il-komitat, kif jista jista sa ċertu punt fejn il-tkabbir ikun saħtu meta nitkellmu fuq il-postijiet tax-xogħol li mhumiex qed jintlew. Aħna Xi sa nagħmlu xi favorixxu s-settur bankorju, bankarju, parti oħra tad-dinja mingħajr ma regolaw forsi dawn il-problemi ta' stabilta. Grazzi tassew. Kenna mandat ta' terms of reference li ġew provduti l-Komitat Bazel, l grupp ta' gvernanti u supervizjoni fejn l-SSM fl-ICB ju prezentat ma' tajb ħafna għalli xina parti minna u Viktor Costanzio eh, u maqsum il-Mario Draghi dan u prezentat fil-komitat u għacċar ħafna għandu xie konem Zida sinifikanti tal-kapital tal-pilastru numru wieħed barra rekwiżiti. Xi outlier, outlayers, outliers jist għandhom ikollhom iktar kapital imma m'għandux iwassal għal żida kbira ta' kapital in ġenerali. Sa frattant narra fil-elementi kollha jrid jiġu indirizzati jidru li meċin fl-istess eh, direzzjoni. U dan se jiserraħ liktar fuq il-approċċi ġi standardizzati li jrid isir li jrid jiddaħħalek kif pereżempju ċertu uħ, ċertu buffers jistgħu jiddaħlu bħala approċċ standardizzat dan huwa ewlieni. Imma kien hemm maġġoranza kbira ħafna madwar il-mejda biex nibqa' biex ngħidu dan li m'għandux nżidu l-kapital b'ammont ikbar. U allura ma nistax nifhem, mhux nara kif jistgħu jbidlu fehmithom issa. Jiena rajt riċerka minn banek mm, li jidher li jgħidu xi ħaġa differenti, jgħidu storja differenti jista' fl-istess waqt. qed nara li huma qed iduru element element ma l-iktar riżultat diffiċli ġifieri jekk inti taqgħod il rizultati kollha diffiċli possibbli. U l-elementi kollha diffiċli possibbli. Iġiżat tkun zida sinifikanti, ma fil-ma tiegħi ma se tiġi l-biġi ta' xogħol. Muster jiġi aċċettat xi ħaġa li huwa tant għu kontra tal-mandat illi nata. Jena, sa fejna jien. Hemm oħra illa xe nejdam ċertu ċertezza li xina rrit illi hemm post tal pilastru numru 2, irrit kunem għal dan it-tip ta' deċiżjonijiet illi jinqataw fuq pilastru 2, u jekk hemm wisq taħ pilastru numru 1 mista jkun il-deċiżjonijiet ehm, ta' supervisor. Ehm, allura aħna rridu nimxu skont il-mandat illi il- il-kapiet ehm, ta' gvern u supervizjoni tawna pala mandat, ma sibx li għandu jkun mod differenti. Grazzi. Grazzi. Inti għed tisserħilna maħna, iżda xorta pala parlament aħna nixtieq nerġgħu fuq dan il-punt maħkom. Anki forsi mal-Kumitat Bażel. Fabio De Masi. Grazie, Signor Newey bħalma anka qalet is-Sinjora Berrez, għan il-konflitt ta' interess uh, bej il-supervizjoni u l-politika monetarja naħseb li uh, huma evidenti mhux biss anke mir-rapporti tal-Euro Intelligence imma naħseb uh, anka bosta dokumenti oħrajn saqat nsemmihom imma naħseb li dal-konflitt ta' interess Ah, jeżisti u li no ma setax jasal xi konklużjoni differenti minn din li għanna qoddimna. il komissjoni Ewropea kienet eh, id-deċidiet li fil-gwart tal-reġuni ġej minnu jena Hamburg eh, dan il-bank ħassa kellu eh, jimbi għal 6.2 biljon euro u mill-bidu ta' Marzu mbagħad il-Kummissjoni permezz ta' rapporti tagħha uh, waqqat il-prezz fil-mija għal madwar 5 biljun euro u dawn rapporti l-iktar aġġornati f'Hamburg mill-ġimgħa eh, li għaddiet jidher illi jista' jkun li dan il-bank sar jaffaċċja ċertu diffikultajiet interni fi rigward tal-tidwir tal-kapital u għalhekk instab qbil illi il-valur ta' 5 biljun euro tista' wkoll jonqos 50% minħabba dawn il-kwoti u naħseb illi minħabba din il-linja politika qed niperikolaw dawn il-banek. Nista' ntikom eżempju ċar ta' dawn kollu. Apparti minn hekk, għandi wkoll il-mistoqsija dwar uh, x'in l-opinjoni tiegħek mir-rigward tar-rapporti tal-Italja u Franza rigward tal-kwoti ta' kapital uh, f'każijiet ta' emerġenza illi jissuġġerixxi li jkunu madwar 8% u anka fil-gwart tal-beħ tal-isma inti tara xi eh, potenzjal ta' riski f'dan it-tip ta' kontest. Well, uh, you mentioned... Inti semmejt, jina mustan, li mustan nirkonaxi il-konem konflitt interess eh, fil-kas publik privat, ma jina ma nas, ma għajt maħat ma nasibx li jeżistu. Jena narraf li jista' jkun għandi ċertu forsi idejat li tixqilbu li naħa waħda għaliex dawn huma idejat ġodda sa ċertu punt, iżda jiena frankament inħoss illi kollox sar fl-SSM fil-regolamentazzjoni fil- funzjonament u tħaddin tal-ICB biex nevodaw dan. Jina nafa xin emeda, jina taħta taħta kontrol stret emmek u sekkandu jkun il vici President u kolleg eh, Ġermaniza tijaj. I, nistaw nejdu trobbiet f'ambjent differenti u nistaw nejdu li wahda tajba u wkoll, ovvjament, imma nħoss li sibna bilanċ tajjeb għal bija tal-mistaqsijiet tijak. Jina ma nistax eh, nikommenta fuq ehm, istituzzjonijiet individuali. Istan, supervisors mhumiex your jirfinaw id-data u n-numri. Jista' kemm ma jkun possibbli aħna qegħdin nipprovdu konsistenza għandu kondizzjonijiet indaqs. Ovvjament aħna rridu nqisu il- Oqsa eżistenti, per esempio, b'mbanek illi huma taħt ċertu pjan mal Kommissjoni Ewropea għall-użu tal-għajnuna mill-istata. Dawn huma regoli illi għandhom dan l-status u aħna konformi ma' din ir-regoli. U però hija normali li nagħmlu dan kienet qabel di qabel l-SSM u ma ħajkun hekk wara l-SSM. Dwar iċ-ċilank, dan huwa xogħol li għadu għaddej it-qabbir li kellna bejn l emre it-tilak, xandu jisir fl-Ewropa sabiex naraw li il-banek m'għandhomx eh, iktar restrizzjonijiet f'dan ir-rigward illi jiġi effettwat fuq livell globali, jina sebi li dan żgur jiġi indirizzat mill-Parlament fil-ġimgħat u xhur ġejjin. U tara ħabba, iktar il-kollega tijaj konni li għanda tejt xandu tkun il-konnezzjoni mal-emre l-uttilak. Għarġan u għal-għan, illi għana distenna immaxu din fuq il-MRL. Grazzi, man għandi kull fiduċa li nxinna fuq dar rigward ukoll nirġaw nitkellmu bħala kumitat fil-Parlament. Philip Lambert. Grazzi. Erba mistaqsijiet malajr eh, malajr, biex tista' tuġeb malajr malajr jek trid. Intem qed tgħid illi kwad il-fatt li mhix sodisfatta mhijiex biżejjed biex nagħmlu il-distribuzzjoni ta' dividendi u l unqas restrittivi minn li dak li jena taħt pilastru numru wieħed imma dan u speċifiku l-Konstituzzjoni ġifier ma stax nifhem din interpretazzjoni li miex it-tiegħi. It-tieni bħal kanik taqbel li aħna rridu nimponu sistema bankarja E, fuq ċertu ammont li mhumiex negozjabbli. It-tielet ħaġa, in-non-performing loans għandi l-impressjoni illi inna dejjem bidin il-pjega b'xi għaxar snin ma mhux issa e, e, iż-żmien li naqbdu u neħħuh b'xi mod inneħħu l-inċertezza dan huma minnu wara dawn il-non-performing loans u barra minnek fuq il-zero risk li jeffettwa riski sovran taqbel li aħna nkomplu nimplementaw uh, Risk Zero meta tu kull pajjiż għandu portofol ta' obbligu uh, obbligatorju uh, skont id-daqs tal-pajis li jefizon euro, ġifiri jekk bank għandu ċertu obbligu ta' 19 stat membru fil-proporzjoni tiegħu tas-sotu mela risk automatikament jiġi zero.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 the stakeholders kont l-ewwel tin tieni pilastru, eċetera, huwa illi jridu nagħmlu distinzjoni bejn rekwiżiti għal pilastru tnejn fil-rigward tal-konformità. Dan ifisser illi eh, meta ma jkollux dividendi jekk inti ma tilħaqx dawn rekwiżiti u mbagħad għandna t-tieni pilastru l eh, linji gwida dan is-semma għaliex eh, anka nistennaw li l-banek dan jihdu bis-serjetà li eh, l-banek ma jiksrux ir-regoli ta' supervizjoni, ġifri hemm gwida stretta u dettaljata u għalhekk inħossu li din hija sistema tajba sabiex inżommu livell ta' kapital. Serjetina da' xejn sabiex il-gwida, din il-gwida titfassal f'rekwiżit minħabba anka il-kondizjonijiet eh, ta' CRD4 u regolament tal-SSM, imma fl-aħħar mill-aħħar jridu nżommu livell tal-kapital eh, fis-sistema. Dwar l-MRL, għalli ma 8% għad nitkellmu hawnhekk. Jekk aħna neħdu konsiderazzjoni l-inqablu l-MRL u t-tilek, Dan ifisser illi għanna iktar minn 6% eccetera, ma se nħol fi figuri kollha ta' wara l-koma, però eh, nkun situazzjoni li nistgħu inqabluh sabiex eh, nimplementaw it-tilek għal Banek Ewropej. Ovvjament ma nistawx nitolbu iktar naħa tal-Banek Zaru Medji għaliex ma nistawx nitolbu iktar minn dak li aħna nitolbu nata l-sifis globali. Nidżommu f-muħnajna u koll eh, il-tiqa tal-2019 fil-rigward t tilek u 8% ħafna drabi qed tiġi assoċjata wkoll mal eh, responsabilitajiet sabiex wieħed ikun jista' jaċċessa il-font ta' risoluzzjoni, però wara kollox għanna u koll il deposita garanziji u għet jisemmu li l-in minnom. li wieħed mulli oltre mill mill-qafas ta' 1000 euro hija xaġa sigura u uh, għanatilek u l marell imma leġislatur ma t-sarit kuna titkellem fuq eh, id-dejn subordinat u strumenti uħran ġifiri mux nitkellmu fuq l-istess situazzjoni. Lan finali ta' 8% u għal-bejlin fuq kolunkwe level sabiex neġġaw ikonna l-kapital tal-banek tajbin li jerġu jitħlu lura fis-suq wara il riżoluzzjoni imma il-bank il-ġritu ma tkun iżar minn uh, dak ta' qablu. Pren tiġru kol inqas uh, kapital għal huwa bank uh, pozittiv tajjeb. Il-risk weight ta' zero. Mbagħad titħadem minna ta' leġislatur ġifieri wasar ikun qed jaħseb dwar kif l-aħjar jindirizza dan kollu. Dan huwa parti mill-pakket 2020 u ħafna drabi dak li nara huwa situazzjoni fej iġi flimkien il-kwalità eh, u situazzjoni eh, nazzjonali u anka l L-exposures li eh, qed naħdmu fuqhom u dal-waqt se nkunu nistgħu ngħidulkom x'nistgħu nagħmlu sabiex inkomplu sirien fid-direzzjoni it-tajba. Grazzi ħafna. Din il-kwistjoni ta' 8% dejjem titqajjemaw. U grazzi tal-li eh, fakkartinna. Grazzi tal-li fakkarna li hemm assi gruppi ta' assi differenti. Aħna se nkont nsegu dan kollu. Sir Bernard Mono, fuq li minna tal-IMF. Grazzi ħafna. L-adwa tajba, Sinjura President, l-adwa tajba l-kolħat, fuq l-Unjoni Bankarja l-mistaqsija tijaj. Fuq l-elementi sezzjonali ta' l-Unjoni Ewropea għanna għaxej ta' situazzjoni Eh, skizofrenika bej l-SSM u l-politika tal-Unjoni Ewropea għaliex l-SSM tħares li l-profitabilta baxxa tal-banek u li sibi adotta anka l-interessi eh, eh, taħt id-zero u għanna u kol aġenzijiet ta' Eh, kreditu illi qed iħarsu lejn dib ta' indiċi u jimxu ma' din is-sistema u jsegu wkoll il-formulazzjoni tal-ECB. Qed iħarsu wkoll lej il- l-informazzjoni anka tal-banek, informazzjoni sensittiva li forsi Anka l-investitura tinkwetaw uh, dwar sabiex ikun jistgħu jaċċessawha għandna l-bejlin u l-bejlaut u naħseb illi dan kollha taqgħod tħassib kbir. Rajna wkoll l-MRL li tiġi mwaqfa tradizzjoni ta' dan il-kontest kollu. Għed niprofaw ma dan kollu uh, nibotaw il-qoddim u nagħtu daqsxejn anka poter l-awtoritajiet nazzjonali ma sux li qed jagħmlu xogħol tajjeb wis x'taħseb inti. Għanna u koll trojka illi anka tefaw il-bana grigi kolla taħt supervizjoni u fl-istess waqt n nippruvaw ninnegozjaw bejlaw ieħor ġdijt imma x'miżuri oħra jistgħu jseħħu wkoll fuq uh, zmin iktar qasira għaliex l-SSM ma setax indirizza din il-kwestjoni tal- uh, Eh, self eh, fin-negattiv u anke neħjom il-balance sheets tal-banek. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena mhux qed nara l-inkonsistenza li t inti fir-rigward ta' kif qed jitħadmu l-istituzzjonijiet. Naħseb huma f'konformità sħiħa mal-prinċipju tal-separazzjoni fej li sibija mal xola tindirizza dak li għandha tindirizza, situazzjoni ekonomika u uh, minnaħa tagħna aħna wkoll qed nagħmlu xogħolna qed nagħmlu dak kollu possibbli sabiex ikunu superviżuri tajbin u nafu wkoll illi hija situazzjoni ta' sfida kbira anke l-banek. Ma għandek eh, l-ispejjeż ta' fondi għal banek li naqas il-kwalità tal-balance sheets ukoll tjib minħabba il-nuqqas fl-ispejjeż tal-fondi il- dawk li qed isselfu qed jirnexxilhom iħallsu lura l-banek ma taħjar. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-profitti minnaħa tal-banek, però huma qed eh, jaffaċċaw jaħdmu f'kuntesti differenti għanna tkabbir baħx inflazzjoni baxxa u għalek li rkupru fuq livell globali tkun ħafna iktar diffiċli anka għall-ekonomija, għall-banek, imma u koll l oħra għanna moment tajjeb għall-banek sabiex huma jevalwaw il-modell ta' sostenibilità tagħhom kif jista' jkun effiċjenti iktar u naħseb illi anka l-element ta' kongruenza minn ħadd tal-banek. Naħseb hemm lok ta' aktar analiżi sabiex anka huma jkunu aktar effiċjenti hemm digitalizzazzjoni illi ma tistax tintuża mal-klijenti kollha imma hemm ammont sostanzjali ta' konsumaturi li l-esti li jużaw is-sistemi digitali għal servizzi bankarji tagħhom u dan jista' jgħinna sabiex ikunu aktar effiċjenti eccetera, eccetera, hemm ħafna x'nista' nsemmi hawnhekk elementi varji, imma inti semmejt ukoll eh, ix-xogħol leġislattiv meħtieġ naħseb illi numru ta' żviluppi saru ġen ħafna dak ir-regolament tal-SSM illi tlesta finqas minn sentej li periodu qasir ħafna u maġġel. Fil-rigward ta' non-performing exposures. Inti semmi mod partikolari il-bana Griki. U ma għedin jaħdmu fuq dak li ġimitlub minnhom minna tal-istituzzjonijiet u bħalissa għedin niżommu mal-pjan ma waqgħux lura. il-fond ta' stabilità eleniku qed jaħdem jitfit anke mas supervizorji tal-ECB sabiex jaslu għal miri skondan il-qafas u jindirizzaw ukoll kwistjonijiet bħal l-evalwazzjoni minn ġrid anke tal-membri tal-board u l-ola livelli ta' management. Jina mandiċ wisq tħassib eh, b'dan l-iżvilupp għaliex inħoss li dak li għandu jsir se jkun għat isir. Grazzi ħafna Sur Hernandez. Grazzi ħafna Sur President u Sinjora Newey. li l-xol tijak jinkludi supervizjoni tal-ikbar eh, banek eh, Ewropej fostom dak eh, Portugiż li huwa l-ikbar wieħed fil-pajjiż. Il-gvern ser ikun qed jgħin b'ammont ta' depożiti u nitkellmu fuq 15 biljun euro. Ġifieri il- l-SSM, kif ser jirraġixxi għal dan it-tip ta' kontest? Anzi, qed insemmu 4 biljun euro hawnhekk mhux mistax. Meta aħna nitkellmu fuq ċifri daqstant kbar, kif se nindirizzaw is-sitwazzjoni? L-ekwità hija dejjem tajba għas-supervizjoni u naħseb għall-inqas anka serraħ l-imħoħ tal-situazzjoni tal-banek. Musa għan nitkellem fuq banek individwali, Imma jekk il-bank huwa wieħed pubbliku u l-ekwità qed tiġi onorata mingħata l-istat, meta l-bank ikollu bżonn ta' appoġġ dan se jiġi minnaħa tal-istat għalhekk huwa bank pubbliku. Però hemm ukoll il-diġi tal-kompetizzjoni li qed iħares lejn dawn it-tip ta' situazzjonijiet fejn għandek eh, barek pubbliċi li jkollhom bżonn ta' ekwità ulterjuri min-naħa tal-gvernijiet se jkunu mitluba obbligati li juru li huma qegħdin jagħmlu profitt illi dan ikun l-investiment normali ta' ehm, titolari eh, kieku normali ta' banka. Ma se nidħol f'ħafna aktar dettalji, imma din ir-regola qiegħda taħdem tajb għal Portugal, qed taħdem għal banek pubbliċi fil-Ġermanja, pajjiżi oħra, u naħseb li hija l-istess sitwazzjoni jekk il-bank pubbliku jkollu bżonn ta' kapital addizzjonali il-DG kompetizzjoni tal-Komissjoni ser eh, iħares lejn il gvern bħala investitur normali u mhux bħala jnuna minn l-istat. Grazzi ħafna, Sinjura Eva Kajli. Grazzi ħafna, grazie Sur President, grazie Sinjura Nui. Kulħadd hawnhekk jaf li l-inċentivi eh, finanzjari privati huma ħafna ola mill-imġiba eh, soċjali aċċettabbli rajna illi Dan isseħ anka eh, fl-Ewropa u anka fil-settings eh, ta' soluzzjonijiet oħra Ewropej. Il-supervizjoni għandha ssir sabiex ikun hemm monitoraġġ tas-suq, sabiex anka ikun hemm eh, regolamentazzjoni fil-rigward tal- profitti binġiba mxir. Għamma sfortunatament eh, din it-tip ta' approċċ waħda għadu jitħaddem. Kanna krizi finanzjari, eh, krizi finanzjari globali, situazzjoni diffiċli ħafna bid-djun, u nasab li din situazzjoni li tittieħed u l-SSM għada għax dan kollu. Minħabba anka nuqqas ta' xogħol ta' kwalità min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali. l timembri membri kollha għaliex m'hemmx kompetenza biżżejjed fil gwar tal-manager ta' riski u elementi oħrajn. L-SSM serra fuq il-monitoraġġ ta' din id-diversità kollha pal mankanti semmejt. U jkolli ngħid ukoll illi fil-każ tal-Greċja il-reviżjoni supervizorja u tal-mekkanizmu ma kienetx waħda adattata għaliex is-sitwazzjoni tal-passat għadhom ma ġewx esposti kif suppost. Il-mistoqsija tiegħi hi kif intom kif l-SSM bessiba qed indirizza l-kwistjonijiet ta' mġiba mix-xirqa minna tal-settur l għar mill-aħħar il-bank isserraħ fuq il-rizorsi ta' ċittadini u li qed ikomplu jħallsu u jiprovdu l-fondi għal kapitalizzazzjoni mill ġdid. Ġifiri, forsi tisaw taraw kif l-istress test tkunu tisaw tinkludu eh, proċeduri tal-matrix eh, li jieħdu konsiderazzjoni wkoll il-riskju operazzjonali li huwa diffiċli ħafna li ma tikkwantifikah. Riskju ta' kondotta ħażina kif ukoll ta' tħaddim huma diffiċli ma tikkalkolhom. Għandek l-embargo, għandek eh, situazzjonijiet f'ċertu pajjiżi illi jagħmlu diffiċli sabiex nħadmu dan kollu, imma aħna nippruvaw naċċerta u naraw illi l il bank jifhem eżattament ir-riski li jkun qed jieħu u jun konsiderazzjoni dan kollu anka ta' dan kollu fi definizzjoni anka mnata tal bord li kollu evalwazzjoni xirqa ta' riski li jkun hemm il-miżuri eh, fi dan il-qafas illi jamna possibli illi dawn it-tip ta' riski tnaqsu kemm jista' jkun. Aparti minn hekk, jeħtieġ ukoll intern il-kontroll intern mod tajjeb u aħna minnaħa tagħna wkoll nidħlu fil-font ta' l-investigazzjonijiet meta naraw banek illi għandhom pereżempju eh, riski ora minn oħrajn. Aħna mid-drabi sissa serraħna fuq il-tħaddin fissu emmis għanna u koll eh, l-ambjent tal-bejlin u anka jidu naraw illi il-klijenti illi qed ibbijaw il-prodotti tagħhom u l-investituri illi qed jieħdu responsabilità qed jagħmlu kollox kif suppost li jkunu informati fuq ir-riski li anka qegħdin jihdu, Inti semmejt il-banek Greki. Jina mux qed nara dawn ir-riski li jkunu fost l-iktar importanti għal banek Greki. Naturalment huma friskju però mhux neċessarjament eh, marbuta b'dawn it-tip ta' riski partikolari. Nittama illi weġibtek b'dan il-mod you, Brian Hayes. Grazzi. Grazzi, President Galtieri. <clears throat> Nishtiq ningrazzjak għal prezenza tiegħek u għal prezentazzjoni l-ewwel kwestjoni hija fuq ir-riskju li tkellimt fuqha fil-preżentazzjoni l-importanza li aħna naraw fejn hu dak ir-riskju fis-sistema finanzjarja fil-Ewropa, speċjalment dik bankarja u nifmu kif aħna niffaċċaw dak ir-riskju mhux se noqgħod nistaqsik biex titkellem fuq l-ikbar riskju wieħed mill-ikbar riski fis-sistemi bankarji li għandhom exposure enormi jiġifieri kwistjoni tal-Brexit tar-Renju Unit. F'dan il-waqt, l-SSM xamnet bħala xogħol sissa biex turi dan ir-riskju lil banek li huma esposti b'mod partikolari fir-Renju Unit, eh, banek f'pajjiżi l-Irlanda u banek postijiet oħra, qed nifhem li l-Bank Ċentrali Ewropew l-SSM kienu qegħdin jirrelataw mal-banek fl-Irlanda u f'postijiet oħra biex jeżaminaw flimkien kemm huma lesti fil-prospett tal-possibilità ta' Brexit minħabba l-espożizzjoni li hemm għad-depożituri oħrajn. Tista' tagħtina xi opinjoni l kumitat dwar l-istat ta' preparazzjoni f'dawk il-banjak, f'dawk il-setturi fejn danu fejn hemm riskju u t-tieni tista' tgħid jekk podġewx fisseħ seħħ tajbin ta' kontingenza biex jiffaċċjaw il-possibilità li aħna nidħlu eh, f'ambjent ta' supervizjoni li qatt ma tħanna fih u fl-axħar inti taħseb illi huwa prefer hija preferenza jekk istituzzjonijiet finanzjarji bħal banek għandhom jippubblikaw fact sheets regolari għall investituri tagħhom dwar qegħdin jikkonsidraw għal possibilità ta' la fiċinanza ta' Brexit ir-riskju li għandna bħalissa fis-sistema finanzjarja u fis-settur bankarju b'mod eżatt. In-nies għandhom jistgħu jkunu jafu l-banek x'għamlu bħala pjanijiet ta' kontingenza fuq din il-possibilità Grazzi. Very much uh, for this uh, difficult. Grazzi ħafna del mistoqsija verament diffiċli fuq il-kwistjoni tal-Brexit. Ma nistawx nimmaġinaw se jiġri għas konsekwenzi futuri. għal possibilità tal-Brexit madwar ix-xogħol tal-Bord ta' Supervizjoni, aħna parti mill-istituzzjoni li qiegħda tipprepara eh, għal għal dan l-avveniment, għal il possibilità, di l-eventualità, dal dal-vot, un-bat dwar dwar il-ħidma ta' supervizjoni ovvjament din qed issir bank bank għal kull bank. Għal kull bank li aktarx illi jkun jista' e, jidħol f'dan l-avveniment għandna il-Joint Supervisory Team il-JST, aħna diġa tlabna biex kun hemm pjanijiet lil banek, ovvjament il-banek huma pjuttost differ ivarjaw skont il-possibilità tal-impatt u il-possibilità tal-impatt li għandu jiġi kopert u aħna nassiguraw li dawn il-pjanijiet huma tajbin. Nittestjawhom u naraw li huma ikunu eh, b'saħħithom. Imma jiena jkolli ngħid li l-affarijiet huma business as usual għal-banek biex ikunu preparati għal kull eventualità li tista' tolqothom. Hija ħaġa utieqa li jkollna eżerċizzju wieħed għal possibilità tal-Brexit u biex nkunu lesti li avvenimenti li wieħed jistennihom u li juz, li ħajjirrikjedu ċertu eh, taqlib ikun eżerċizzju tajjeb għal banjak li, li jippreparaw ruhom għal eventualità bħal din. Thank you. Grazzi. Peter Zima. Signora, Nui għandi zawġ eh, mistoqsijiet għalik illum. Tnejn imorru fil-gwar tal pożizzjoni illi ħattu minnaħa taħkom u anka minnaħa ta', ta stakeholder. Intom, inti kellimt fuq il-leaders u l-element tal-tnaqis ta' riskju li għandhom jimxu it-fit. Imma miżuri ta' riskju tħossli huma uh, eh, meħtieġi ħafna bħala punta tluq għal-leaders. Mbagħad għandna wkoll il-supervizjoni minna l bank Ċentrali Ewropew u ah, inti ma laj fakkajtna għalfej anka kienu l-kol prezenti għawnek u l-ħtieġa li nindirizzaw din il-situazzjoni ah, ma l-mistaqsija tijaj hija dwar il-futur il-sur Ignazio Angeloni ġewa Frankfurt ah, f'Marzu fil gwarta supervizjoni kien tkellem dwar eħtieġa li konna uh, supervizjoni li hija indipendenti mill-Bank Ċentrali Ewropew. Eh, inti x'taħseb dwar dan? Taħseb illi il-supervizjoni għandha tinfred u li tkun bħala istituzzjoni għalija. Naħseb illi anka Eh, Jek tħares li l-perjodu lokat kif taħseb li dan kollu huwa possibbli? Rigardin. Issa dwar il-sharing u riduzzjoni ta' riski jina naf illi din bejn is-sovranità fuq il-banek hija għolja fl-importanza fil prioritajiet tal-leġislaturi u hekk għandu jkun allura l-miżuri illi jitlu fis waqt dan il-proċess. Jikolli ngħid illi b'mod ġenerali namlu, rridu namlu l-bank iżjed sigur, iżjed b'saħħtu dak u xogħol tiegħi. Jekk jien wettaq xogħli tajjeb, jien naħseb daw dit tnaqqis tar-riskju iseħħ billi nwettqu u supervizjoni tajba. Naħseb li diġà dan qed jiġri. Issa dwar il-possibilità li fil-futur jekk ikun hemm bidla ta' trattat jista' jkollna supervizjoni indipendenti bankarja. Allura nużawa biex nibdlu Jiena ma nemminx li aħna tintajjeb kif aħna bħalissa, imma il leġislatur jiddeċiedi dwar jekk kien ixtant suċċess li nżommu l-banek b'saħħithom ma jittieħdux riski biex insewu xi ħaġa li ma tkisritx, xi ħaġa li qed taħdem inħallu għaddejja. Jew kellek ma jkunx hemm suċċess biżejjed, allura jkun hemm bidla. Jiena nagħmel għal mutijej biex nagħmel biex ikompli twetta ix-xogħol tajjeb li qed isir imma fl-aħħar eh, tal-ġurnata d-deċiżjoni fidej il-leġislatur. U supervizjoni jista' jieħu supervizjoni fuq fsa differenti. Ikellem li miss. Xtaqt nistaqsi jina fimt dwar li sew illi intom diġara saqtu il-proposti u la darba ehm, ikunem dawn il-mizuri, dawn l-element ta' riskju ma jitħaddimx bil-mod kif eh, il-pjanat ġifiri li konna protezzjoni jew bizzejiet, jew ħanet kanu fuq miżuri ulterjuri ta' riskju. Jena nħu pjaċir, il-supervizuri jħu pjaċir jisimaw fuq eh, din, fuq it istar ta' riskju, jena zgur il-leġizlatur se kollu għatta miżuri ma fl-istess ħin jina nemmen ukoll li aħna għandna bżonn dat-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja għanna bżonn mekanizmu uniku għal skemi ta' garanzija ta' depositi. Allura ħana ħani kontribwixxu fl-sforz għal datna naqqis riskju biex namlu l-banek iżjed siguri, iżjed b'saħħithom imma m'għandix eżempju ta' dan jina żgur li l leġislaturi jiddeċiedi jew u jirrispetta deċiżjonijiet. Issa, da diġa ġi mitkellem l-SSM fil-rizoluzzjoni fil-agenda fuq itna issa riskju. Iġfri għanna opinjoniet li um, jirrispettaw xulxin. Eh, l onifali Fernandez, nishti nisħi fuq il-depositi il-gvern diġa poġġat 2.7 milju biljun euro fil-font. Ma tasbux li president ta' dan dal-iskema jaħseb li mhix falliment assolutament. Jekk qegħdin nitkellmu li nerfaw responsabiltajiet dan, dan mhuwiex falliment tal-mekkaniżmu uniku ta' supervizjoni tasbu li ħaġa normali li il-flus li jiġu mit-taxxi jidħlu fil-banek bla ebda responsabilta imma għandi mistoqsija wkoll fuq il-bank banif, fuq il-banif. Issa sinjura inti kont involuta f'di riżoluzzjoni tal-bank li saret f'Diċembru tal-2015 il-mistoqsija tiegħi lilek hija din. Kien hemm xi mument fejn l-awtoritajiet tal-Portugal ippruvaw ipoġġu eh, pressjoni fuqek biex tipprova ssib soluzzjoni għal problema qabel l-2015, qabel ma jispiċċa l-2015 biex tevitaw li titlu fl-2016 il-autoritajt poġġew pressjoni fuqek kellek xi kontatti qabel jew xi kandati oħra biex jieħdu l-banif. Dal-kuntatti kif saru? u inti avviċinajt l-autoritajiet tal-Portugal jew le biex biex tara jekk kemmx eh, xi possibilità oħra jew ħdimt b'mod esklusiv ma' Santander. Grazzi ħafna. Jiena m'għandi xejn ngħid eh, iktar minn dak li diġa qed issa dwar il banif dinja sempliċi ħafna Jiena ma kellix supervizjoni fuq dal-bank, ma nafux dan il-bank. Jiena ma kellix naqsam ma' riżoluzzjoni tal-awtorità li ħadu miżuri dwar dan il-bank. L-unika azzjoni li jiena kelli f'dan il-proċess jekk tgħidilha hekk hija ġurnata waqt il-vakanzi tiegħi jien rċevejt telefonata mill-Ministru tal-Finanzi tal-Portugal fej għalli li mhux qed nifhem il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea xeta tajt tista' tispjegali xiridu jgħidu jiena provajt nispjega dak li kontet nifhem għax għandi eh, kuntatti frekwenti iktar ma' diġi mill-Ministru tal-Finanzi imma biex inkun żgur etlu li ħan iċċekkja mal-Kummissjoni u ċempilt il-Kummissjoni u ikkonfermaw li l-spiegazzjoni ta' tiegħi kienet dik korretta. Allura jina konfermajt mal-Ministru. U wara il-konferma tiegħi miegħu il-Ministru għalli jekk inti temmen li jiena għandi nkun naf xi ħaġa oħra għax inetlu il-Kummissjoni tgħid li kiekux li jekk hemm xi ħaġa si żviluppi ġodda, jekk jogħġbok għajdli meta ġejt brifjata mill-Kummissjoni fuq Żvilupp fuq l-iżviluppi batlu e-mail lill-Ministru u spjegajtlu dak li jiena ħsibt li kien ta' interess għalih. U dawk l-emails ġew pubblikati. Kienu ta' huma pubbliċi talbuhom lill-Bank Ċentrali Ewropew. Ma kelli assolutament lebda kuntat ma' Santander, u ma kelli lebda pressjoni minn ħadd biex nagħmel xejn. Għal darbuħra ngħid li ma konċet nagħmel supervizjoni tal-bank ma ġejċ involuta, sempliċement għaddejt spjegazzjoni kif ġejt mitluba. Mil-bqija ma stajt nagħti lebda inizjattiva u kollox huwa pubbliku. Nittama qed inwieġeb għall mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna l-onorevoli kellim li jmiss. Grazzi ċez, sinjura, xtaqt niġi lura fuq il-mistoqsija tal fiskal backstop. Et nifem avolja ma konċ membru ta' din kamra illi l-ideja kienet illi aħna jkollna bejlin requirement illi kien ġeneruż fl-isfond tal-esperjenza storika biex nassiguraw li ġala darba dan jiġi implementat Eh, b'mod kredibbli wieħed jiksta jkollu da tip ta' backstop jekk xi ħaġa tmur verament ħażin li per virtu tal-bejlen tkun tista' tiffoka fuq problema ta' likwidità u mhux dik ta' solvenza. Bekk inkunu iktar namlu faċli biex niġu fil-punt li għadna wasalni għalih biex konna il backstop. Issa, kon daqxej sorpriz metettilna illi tilak il-ħtiġiet tat-tilak għandhom fl-opinjoni tiegħek jiġu mqabbla mad-djak li hija in-norma internazzjonali u mhux jiġu kalibrati li nkunu żguri li aħna naslu għal bejlin ta' 8% u jekk xi ħaġa tmur ħażin biex bekk il-bank il il-backstop ikun jista' jidħol fis-seħħ jekk ikun hemm problema bankarja. Allura l-mistoqsija tiegħi hija għandna nifukaw iżjed fuq il-ftejm internazzjonali jew nifukaw biex il-bejlin ta' 8% jkun jista' jaħdem. Jew ekwita jew huwa dejn subordinat bi ħtieġa minima ta' maturità. Dik il-mistoqsija tiegħi. Well, I, I did not say that. Jina meċ illi għandu jkun hekk jiena qed li ejja ngħidu għal l-ewwel u tielet l-ewwel u tieni pilastru iħtiġijiet fuq il-kapital. Jiena żgura ħafna li jistennewna li nipretendu il-banek l-iktar kbar u u banek iżgħar. Allura sempliċement qed ngħid illi jina nemmen li jist li tkun fidej leġislatur hija komplikat li jkollna Emrel Ewropew għall-istituzzjonijiet kollha. Iġfiri li kollna l-dalbanek kollha xi ħaġa li tkun verament iktar diffiċli biex tiġi attwata minn per eżempju minn l-Istati Uniti li jitolbu edha najtek da bissu nemmen u koll illi jista jkun il-kas illi meta daġi deċis il-kompożizzjoni differenti ta' żewġ elementi il-fatt li l-bejlin ikun isir ferm baxx, allura l-bejlin ta' 8% ta' liabilities juża kull tip ta' liabilities. Mnix ngħid li m'għandhomx ikunu hemm qed hemm probabilment. Imma jekk l-MRL ikun mamul bħattilak u l-istrumenti ta' kapital bħala dejn subordinat dinja pjuttost differenti għax dan ifisser li l-banek irridu joħorġu ħafna dejn subordinat. Mniex daqshekk skura li jessu jeżisti għal daqshekk dejn subordinat imma xorta ma namnux il-banek iżjed b'saħħithom għax għal darboħra il-bejlin jista' jibqa' dej sakemm id-depożitu ikun garantit. Imma jimminix il-leġislatur, intom tridu titteġiedu, għaz biss jiena nkarikata mir riżoluzzjoni li tiddeċiedi dwar l-MRL għal-banek li jiena qed supervizjona. l-SRM tkun eh, inkarigata u natwaw l-elementi ma jien ma niddeċidix. Minix qed ngħid li supposta għandha tkun b'ċertu mod. Nixtieq insaqsi mistoqsija ta' segwitu mal-ajr. Fi kriżi din ma titħolx fis-seħħ skont il-liġi iva. Kienet ir-risposta. Grazzi, qed il-President. Mela, grazzi ħafna. Dik kienet diskussjoni ħajja ħafna u interessanti kif għedna. ħan issuktaw ukoll. Internament inkomplu bid-diskussjoni fuq suġġetti kif, kif Daniel Lui għaltilna hija responsabilità tagħna bħala kol-leġislatur. batijiet it r-regoli li aħna nagħmlu bħala leġislatur. Imma jnaħseb hija ħaġa għaqlija li smajna l-opinjonijiet tagħha fuq għatta suġġetti. Allura grazzi ħafna għal dasmieħ, ħajkonna diskussjoni oħra del-waqt ħafna miegħek. Allura nistgħu nagħlqu da fuq l-punt fuq l-aġenda diġa qed nara lil Jonathan Hill għal asmieħ il-importanti ħafna dwar il- dwar it-titolizzazzjoni. So, dear colleagues, Sis kollegi, to our public Merħba bikom għal dan ismiħ publiku dwar it-titolizzazzjoni kif intom trafu għanna program tajjeb ħafna u nistennew li kolna kontribuzzjonijiet importanti ħafna għax xogħol leġislattiv tagħna. Kif tafu issa aħna għanna abbozz ta' rapport, anzi abbozzi ta' rapporti, kemm fuq ir-regolamenti prezentati mir-rapporter stan, ovvjament kif nafu l-kol għanna l-approċ ġenerali minnaħat tal-Kunsill, għanna l-opinjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew, u nista nistennew li naħdmu b'mod intensif ħafna fuq l-emendi u fit-test aħħari biex nibdew it-trialogi kemm jista' jkun malajr u biex nikkonkludu dan il-komponent daqshekk importanti fl-Unjon fil-proġett fil-inizjattiva tal-proġett eh, tal tal tal-kapitali, is-suq tal-kapital. Għanna li Jonathan Hill hawnhekk fostna li ħajam id-diskors ewlieni, Jonathan fidejk joġbok. Grazzi Roberto, grazzi ħafna tal-opportunità li tajtni biex għanna niġi nitkellem dwar il-proposti tagħna biex nerġgħu nibdew is-swieq ta' titolizzazzjoni u nispjegaw għaliex dan huwa importanti jekk aħna rridu ngħinu biex inżidu l-fondi fil-ekonomija kollha kemmi u niġġestixxu ir-riski ta' aħjar fis-sistema finanzjarja tagħna u biex aħna naraw kif aħna ħanaħdmu b'mod prudenti u li nitalmu kollezzjoni tal-passatina naf il-komitat ta' ħafna ħsieb għal din kwistjoni jingrat ħafna rapporti li ħarġu dal-aħħar u għaxxol li saru mill-onorevoli żewġ membri dwar il-proposta ta' regolament. Issa li kju kellna nieħdu bħala punta tluq tagħna il-kriżi finanzjarja tajjeb li niftakru li dak iż-żmien it-titolizzazzjonijiet kienu mixin tajjeb fl-Ewropa, kienu l-Amerikani li ma kienux qed jaħdmu tajjeb imma bħala tweġiba aħna ħadd nazzjoni biex insaħħu l-governanza u nassiguraw li titolizzazzjoni li jisiru fl-Ewropa jkunu regolati kif suppost. Aħna zidna ħtiġijiet ta' kapital, rġajna daħħalna regoli biex nassiguraw li jkunem l-inċentivi kif suppost li jkunem, zidna trasparenza, ħloqna ħtiġijiet ta' due diligence qabel ma jisiru l-investiment l-investimenti u saħħaħna kollox u da memxie ħadd ma jagħmel mistoqsija fuq, ħadd ma jiddubita minnu dan, imma huwa sensibbli li nsaqsu ċerti mistoqsijiet biex nassiguraw li ma nkux qegħdin li ma nkunux qegħdin infixklu suq sħiħ mingħajr ma jkun hemm bżonn u narawx e, titolizzazzjoni x'edha taħdem. Allura għaliex titolizzazzjoni hija daqshekk importanti? B'mod l-iktar sempliċi għaliex it-tolizzazzjonijiet jistgħu jsiru b'mod sempliċi u jibbenefikaw l-ekonomija kollha kemm billi jdawru pools ta' ta' self u jagħmluhom bonds u u jpoġġuhom minn sempliċement banja, kif poġġuhom fuq istituzzjonijiet finanzjarji ferm iktar kbar. Ħlasijiet lura ta' kull xar imorru permezz għal dawn l-investimenti u dan ifisser il-banek kumbat jistaw ikollom jġibu iktar finanzjament u jġibu iżjed appoġġ għal iktar eh, self u bekk ikabru l-ekonomija. U dawn ma jistax u jgħinu wkoll f'dfidjun illi ma jkunux jistaw jagħmlu huma stess ċerti entitajiet. Dan imur li din ħafna mis-settur finanzjarju pagamenti ta' kull xar li jkunu ħarġu per eżempju sel fuq karozzi biex jifinanzjaw innovazzjoni u kompetitivi. Department store illi bċertu jkollhom credit cards apposta jkunu jistgħu jiġu involuti eh, għall ixprunar tas servizzi jew kumpanija kumpanija li tista' tuża titolizzazzjoni biex tbieħ it-talba tagħha għal ċerti ċertu selfu biex tespandi f'swi oħra. Iġifiri titolizzazzjoni tejn il-kumpaniji biex jiddiversifikaw is-sorsijiet finanzjari tagħhom minn naħa l-oħra. U huwa mod importanti għal banek biex jġestixxu ċerti riski li jieħdu biex jipprovdu ħafna servizzi li jiddependu fuqhom diversi klijenti tagħhom bħal pereżempju self għal dar jew għal karozza di kif taħdem. Għandek titolizzazzjoni li hija trasferiment ta' assi għal vettura illi tati dawn tipprovdi dil possibilità Investituri jistgħu jidħlu f'daw il-titoli u l-banek kizommu 5% per eżempju biex jibqgħu fil-logħba. Dar riskju allura jinqasam għal partijiet differenti minna l-oħra inaqqas ix-xokkijiet u jissaħħa stabilità finanzjarja titolizzazzjoni wkoll tagħti lok għall opportunitajiet għall investituri speċjalment istituzzjonijiet bħal assigurazzjonijiet jew fondi ta' pensjonijiet assi titolizzati u ma' mod trenti biex daw jibbenefikaw mir ritorn b'saħħtu u rikorrenti għal dejn ta' kull tip. Istituzzjonijiet li jestendu daw id-dejn xi kultant ikollhom tarif speċjalizzat fejn jingħataw id-djun Daw l-istituzzjoni jistgħu jibbenefikaw minn din l-esperjenza u jużaw titolizzazzjoni biex jiddiversifikaw il-portfolio ta' għal benefiċċju ta' klijenti tagħhom. Da it-tutilizzazzjoni tista' tappoġġa wkoll is-sikurtar li sibi l-Bank ta' il-Bank of England qalu illi jekk nitrasferixxu xi riski ta' kreditu li lil mis-settur finanzjarju se jkun ta' benefiċċju għas ekonomija kollha tal-settur bankarju kif ukoll stabilità monetarja u finanzjarja u dawn mhumiex fiħidhom. l-lum hemm konsens wiesa' fost regolaturi, superviżuri u l-kumpaniji li jeħtieġu l-issuq finanzjarji illi meta nibnu swieq ta' ta' titolizzazzjoni iktar b'saħħithom jista' jkunu ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropew li nagħmel magħhom. Bħalissa il-prodotti ta' titoli li qed jinħarġu waqgħu minn 6 biljun euro fl-2007 għal taħt il-220 biljun fl-2014. Qatt ma kien daqshekk baxx. Il-titoli tal-SMEs huma n-nofs tal-livelli ta' qabel il-kriżi li fisser riskju ma aktar konċentrati minn as alternattivi għal fondi u inqas alternattivi għal investituri. U għalhekk aħna ħriġna b'din il-proposta biex nerġaw natu buttatura lil dawn is-swieq billi nofru tesorizzazzjoni li titoli li huma trasparenti u semplifikati. Dawn sar minn xol ta' Oska u oħrajn u l-analiżi wkoll tal-ECB, il-Komitat Konġunt tal-ISIS, kif ukoll sibna informazzjoni essenzjali mill-EBA u l-informazzjoni tagħna toħroġ minn analiżi u kawta ta' dawn il-suzzjonijiet indipendenti u tant rispettati. Dan huma nsejsa fuq il-prodotti li marru tajjeb tul il-kriżi u jħallu barra dawk illi fallew. Allura lantana huwa li konna iktar self għassal ekonomi iktar wisa billi naħol u kategorija ġdida ta' ta' titli illi mbagħad wet u kriterji speċifiċi ferm ta' sempliċità, trasparenza u standardization billi ikonna rekwiżiti ta' kapital kalibrati bilanċati għal dawk illi jinvestu f'dawn it-titli. Allura, xirridu ngħidu sempliċi eh, mistabri u standardizzati. Sempliċi fisser dawk il-titli biss illi jaqdu l-self li jum bil-lom, ġifiri nħaltu l-ipoteki mal-self għal-karotzi, ma jistax ikun ibqaw li nek. Irridu titli illi ikonna titli li ma jirġawx jitfaw pakketti ta' titli antiki u għurin situazzjonijiet fejn l-assi ta' titli ma jistawx jintazlu kif joġob lil min qed joħroġhom ġifiri li inti titfa' selfi li mhux sejer tajjeb u titfa' pakket pakkett ieħor ma jistax mhux aċċettabbli barra minn hekk dawk li tibijaw prodotti huma ta' titli jridu jagħtu l-informazzjoni xirqa lill investituri l-operaturi sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu valwazzjoni ta' riskju u return u l-tħol u l riskju tal-swieq Ewropej ta' titli jistgħu jiġu monitorjati dan ħajamluha ambulgatorju li l-informazzjoni rilevanti tisir m'ort elettroniku biex għall investituri kollha li jkunu b'xejn tal-imot li jkun ċar u għed stabilom. U biex naċċertaw li kunem supervizjoni tajba, ħna nissuġġerixu li kunem għafas għal kooperazzjoni koordinament lejn il-supervisors u ħatiħor biex naraw l-informazzjoni, flussi ta' informazzjoni hija tajba u jkun jisomma regoli. Nafs li Ferrina Ross se tkun qed kom u eżma se taqdir wara u lini fil-integrità tal-qafas ehm, ġenerali. Billi nifukaw fuq il-titoli standardizzati l-ideja li identifikaw dawn it-titli li jkunu konsistenti li jkunu strutturi li għet jifimom sew fejn għet jħorġom iżom ftit mill-lassi li għet jiġu offruti u li wħud mill- ehm, eh, obbligi l-obligi li jinftemu minn kulħadd. Kull tip ta' assi jrid ikun jirreġi f'termini ta' kreditu skont id-direttiva u dwar il-kreditu u l-direttiva dwar il-konsumatur. Bażikament li jkollok titli standardizzati jgħinu l-investituri biex jifmu x'qegħdin jinvestu għaliex tagħmel ir-riskju tal-assi li huma underlying assets iktar faċli li wieħed jevalwaw li hija tiktar ukoll seta lill-investituri biex mhux bilforsi jserħu fuq l-evalwazzjoni tal-aġenziji tal-kreditu ta' ehm, kategorizzazzjoni imma jkollhom informazzjoni iktar indipendenti u e, wieħed jista' jorbat fuqu. Aħna rridu nitalmu mill-iżbalji li wassal għal boom tal-subprime mortgage tal-Amerika u li ma warsux għal dal-affarijiet fl-Ewropa. Aħna tajjeb nżommu il-lezzjonijiet tal-kriżi quddiem għajnejna imma dan għandu jwassal għal galbu u mhux li noqogħdu idejna fuq zaqna u eh, il-tajab illi nżommu il-majnejna illi titli Ewropej marru ħafna ħjar minn dawk Amerikani l ar titli ta' AAA tal-Unjoni Ewropea kien 0.1% meta kien fl-ar tal-kriżi fl-Amerika kienu 16% konsekwenzi illi aħna wkoll nafu x'numa. Allura l-kas li qed l illum huwa wieħed ta' galbu iżda fl-istess ħin qed iħares l qoddim L-issa rridu nkomplu nibnu fuq ir-riformi ta' wara l-kriżi u hija l-soluzzjoni għalija li hemm sejsa fuq il-parir ta' entitajiet Ewropej indipendenti u internazzjonali li jgħinuna li nisruttaw għall-aħjar il-swieq ta' titli tagħna Ewropej illi jagħti l fondi biex jiġu mifruxa m-ekonomija aktar wiesa' Naħseb il-proposti tagħna għal stit li sempliċi, trasparenti u standardizzati jagħmlu dan. Dan intlaqgħu minn Marja Draghi li qal li jiksbu l-bilanċ bejn il-ħieġa li nerġgħu nagħtu ħajja l swieq ta' titli tal-Ewropej ew li nżommu il-qafas regolatorji prudenzjali. Dawn jiġbru fihom reġim ta' sanzjonijiet li sodi sabiex il-parċipanzi tas-swieq jizommu ma' responsabiltajiet tagħhom u jkunu responsabbli permezz supervizjoni stretta. Barra minn hekk qegħdin ituna iktar trattament sensittiv għar riskju li huwa b'qafas legali iktar sempliċi timel iktar faċli li noħorġu ninvestu dawn il-assi li huma titli. Aħna kol nafu li hemm dan id-distak ta' investiment l-ekonomija tagħna aħna nafu li n-negozji tagħna jeħtieġu iktar fondi sabiex jikbru u jikkompetu fuq livell internazzjonali. Jiena nħoss li il-titli sempliċi, standardizzati u trasparenti jistgħu jgħinu biex jagħmlu differenza hija opportunità sabiex inkomplu niġġieldu mal-ikbar theddida li għandna ta' stabilità finanzjarja ġifieri nuqqas ta' tkabbir. U allura aħna jridu nkomplu naħbu flimkien biex dawn immexxu minn qudiem proposti biex naqblu fuqhom u billi nżidu s-self lejn il banek biex ikun hemm iktar kabir fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Jonathan, ta' din l-introduzzjoni. Jiena naqbel bisħieħ bil-spiritu ta' daqma spiritu ta' dak li inti ternejt u jiena nittama li nistaw nagħtu kontribut siwi biex intejbu u nifinalizzaw din il-leġiżazzjoni kruċali. Issa nistaw nibdew bil-panel tagħna Nixtieq nilqa' lil Verena Ross, direttur eżekuttiv ta' Ezma, u Kristof Nijam, il-Secretary General Finance Watch, tal-Finance Watch, ħajkolkom seba' minuti għall preżentazzjoni tagħhom. Il-titlu tal-imna mill-kriżi finanzjarja imma qed nistennew illi ż-żewġ senijiet huma marbuta mill-qrib wieħed mal-ieħor. L-ewwel kellim. Grazzi. Jiena nixtieq l għanet ningrat il-membri tal-ikon u reporters għal titli fil-Parlament Ewropew tal-istidnuni sidnuni of f'sena hawnhekk biex nagħmlu din skampi ta' femmin fuq irġejjini ta' titli fl-Unjoni Ewropea. Illum qed nitkellem fil-kapaċità tiegħi bħala regolatur tas-swieq tal-titli u nixtieq nitkellem fuq tliet suġġetti. l għanet l-importanza ta' swieq ta' titli trasparenti u sostenibli bħala sors ta' finanzi għall-ekonomija Ewropea. Mod ix-xogħol tagħmel ezma fuq il-titli u x'inhu mal il-kussjoni ta' li identifikajna u tielet li nifikaw ma' speċifiku fuq il-suġġett ta' trasparenza u kif naċertaw illi l-investituri għandhom il-informazzjoni it-tajba dwar it-titli Mbagħad tistgħu ovvjament miġeb għal mistoqsijiet li jkollkom mela l-ewwel għandu għall tat-titolizzazzjoni fil-finanzjament tal-ekonomija reali naħseb li diġà ehm, smajna mill komissarju li ta' dejja fuq fuq li tajba ħafna. Lura ngħid fil-qosor illi ovvjament titolizzazzjoni tista' tsaħħaħ id-disponibilità tal-kreditu tnaqqas il-spejjeż tal-fondi. Bħala mela għodda ta' fond ta' finanzjament jista' jkontribwixxi għal bażi ta' finanzjament diversifikatu bħala għadda għat trasferiment ta' riskju jistajjen biex jitejjeb l-efficienza ta' kapitalu jitejjeb u koll biex jallokaw u koll riskju biex jgħar skont il-demanda. Però fl-istess waqt dan jista' jsir fattur distabilizzanti wir u kif rajna fil-kriżi finanzjarja il-vestituri jistaw jabbandinaw dawn is-swieq jekk ma jħossux li jemem il-informazzjoni il-informazzjoni meħtieġa biex evalwaw ir-riski li huma valwati ma' prodott titolizzazzjoni partikolari ma jistgħux jipprezzawha mod xira. Dan inqas ta' trasparenza wkoll kontribwixxa għal fatti li eh, il-kategorizzazzjoni tal-kreditu jisraħu eh, wis fuqhom minn parċipanti tas-swieq meta investituri tfa' wis pis fuq il-valur tal-credit ratings u ftit wis fuq id-due diligence tagħhom dan jista' jwassal għall effetti Eh, li jkollha konsekwenzi negattivi għas stabilità finanzjarja. Ir-rwol tagħna bħala ir-regolaturi huwa li nikkontribwixxu lejn il affas regolatorju eh, tajjeb biex naraw il-żvilupp sostenibbli tas suq ta' titolizzazzjoni tal unjoni Ewropea jistgħu jsiru mandat tagħna jwassalna biex konna approċċ mod eh, transettorjali u naraw li ikun hemm kondizzjonijiet indaqs u ma jkunx hemm inkonsistenzi, distakki jew duplikazzjoni. Itħassib u linja lina huwa li nħarsu lejn il-lat tal-protezzjoni tal vestituru u meta nagħmlu hekk irridu nbidlu l-għażliet tagħna meta jekk aħna niċċumbaw għadina aħna jittin setejna biex nibnu swieq ta' titolizzazzjoni li jkunu stabbli Għalhekk rigward it-trasparenti ta' importanti li importanti aħna żviluppajna standards tekniċi taħt ICRA cra 3 għaliex l-ideja kienet li narraw li konna templates komuni biex eh, kuħat ikollu aċċess għal data ta' livell baxx u dokumenti ta' transazzjoni relatata u eh, dan skont website illi suppost għandu kollu l-esma. Rigward il-konsistenza tal-rekwiziti ta' due diligence u ta' disclosure, aħna ħdimna ma' l-BA u Europa biex naraw jekk dawn il-rekwiziti ta' disclosure due diligence saru b'mod konsistenti u dan il-xol wasanna biex nresqu rakkomandazzjonijiet li aħna ħriġna f'Mejju 2015 billi saqna fuq l-importanza tal-konsistenza bej u definizjonijiet komuni kif ukoll qafas komprensiv għal supervizjoni u forzar. Il-konklużjoni ewlenija xoltana ta' fuq sessualizzazzjoni hija trasparenza hija ewlenija fi teħid ta' deċiżjonijiet mod partikolari u dan jeħtieġ li investituri, inkluż investituri potenzjali għandhom aċċess informazzjoni. Iktar faċli fuq firxa ta' titolizzazzjoni u dawn huma l-kapaċi li jaqablu mod effettiv. Dan ir-rigward il-regolament ta' tesorizzazzjoni mod partikolari stabiliment ta' definizzjonijiet komuni u regoli dak li huma due diligence żamma u regoli ta' kixfa informazzjoni għal dik li hija l-tesorizzazzjoni rappreżenta pass kbir importanti il-qudiem għal dak li hija taħseb leżma għax hija waħda transsettorjali fuq kif nistgħu nagħmlu informazzjoni disponibbli investitur hija din hija l-qalba tal-xogħol um, tagħna. Il-Korreġizaturi Ewropej Ewropea diġà adattaw rekwiżiti legali biex iżidu trasparenza permezz ta' regolament CRE u kif spiegajna l fuq huma taw mandati l-eżma biex jagħmlu templates komuni u jagħmlu website għal pubblikazzjoni ta' informazzjoni fuq il-Structured Finance Instruments SFI Waqt li jesma setet b'suċċess eh, tistabilixxi templates komuni rapportaġ aħna ħabatna muċna ma' għatta problemi waqt li konna qegħdin nwaqfu il-website SFI. Mod partikolari, fl-assenza tajjeb bażi legali biex inti tiġbor il-miżat jew inkella dossier finanzjarju biex kopri l-ispejjeż biex twaqqaf u tmexxi dan il-website dan eh, tawna għatta problemi u minħab u fid-dawl tal-ewwel stimi tal-ammonti li kienu ħtieġ kienu jkun meħtieġa dawn kienu jemam ta' għal miljoni ta' euro għal biex jitwaqqaf biss. Unbat hemm l-possibilità li inti tiddelika l-iżvilupp ta' dan il-website il-parti terza. Allura aħna ħabbarna li musta nkunu nestaw u nwaqfu noperaw il-website tal-SFI sa' jannar 2017 kif aħna konna edna oriġinarjament. Issa, fej għedin issa, aħna nħossu illi aħna nużaw din opportunità biex nistaqsu li nfusna xi mistaqsijiet importanti mod partikolari dwar xtip ta' infrastruttura ser twizen il-għan ta' iktar trasparenza għal l-investitur. Aħna nafu li xi sistemi għal ehm, intraċċar ta' titolizzazzjoni u lassi li jwiznuhom u koll jeżistu fl-Ewropa l-proposta tal-Kommissjoni qed għandha lan illi saħaħ ukoll il-stampa reżistenti biex tablixxi rekwiżiti għal dawn il-websites ta' min jaħroġ lassi eh, li ħaġa tinkoraġina u hemm il- CR 3 un mbagħad hemm il-proposta għal eh, in ta' European Securitization Data Repository li għandu l-għani li publika data tal-level tal-industrija u informazzjoni anonimizzata fuq il-self. Importanti il l-investituri kollom informazzjoni fuq dawn l-underlying assets u li dan jista' jgħin il-abilta li naqdu u nipproċessaw id-data fuq dawn il-livell billi jagħmlu li zibisiħu ukoll tar-riski u li jħta dawn l-assivari. varji ikun tkunx tkun soluzzjoni li jiġi deċiż mill-kolleġislaturi fil ma tagħna rridu naċċertaw il-inizjattivi kollha marbuta ma' trasparenza u ma' effiċjentament koordinati. Jiġifieri nkomplu nibnu fuq sistemi ta' informazzjoni eżistenti fejn jeżistu mhux noqgħdu nipplukaw ix-xogħol u li ngħinu l-investituri biex ikollhom aċċess l-informazzjoni b'mod komprensiv faċli. Kull xenarju standardizzazzjoni tal-rapportar ta' templates u ta' templates li jirrapportaw u dokumentazzjoni għandhom ikunu bażi ta' kollox. Jekk inħarsu l-qoddim ġala darba regolament ta' sekuritizzazzjoni ġa dotata iżma se jkunu qegħdin jaħdmu fuq kull tip ta' mandat li jingħatalina u aħna kontenti illi ngħinu fejn nistgħu fil-proċess leġislattiv ukoll. Aħna ser konna bżon għal-menu għal sender tekniċi kif edna inna bżon xirħom ta' biex nagħmlu xorna sew u biex nagħmlu konsultazzjonijiet meħtieġa u għalhekk kif edna li kiku kena konna naxru xar kiku tant l imma importanti jahna aħna nkunu lessi naħnu fuq dak kollu li aħna intom tħossu li nisaw nejnu dak li huwa l-erfin espertana għal grazzi għal attenzjoni u nisina bil-ħera għal kull mistoqsija li għandek. Grazie għandkom, grazzi. Thank you very much. Now, Christoph Hidjan. Kristof Jan. Ġan. Grazzi u għapjaċir tijaj li għatawnek postkom li għet nitkellem qoddimkom dan il-panel tant importanti fuqtu għalli ġeni tip ta' analizi tista' tajn biex il-wiġbu u il mistoqsija Il-lezzjonijiet mill kriżi finanzjarja talmet lan illi n-tabli finance watch kienet illi konna Eh, voċi biex eh, nkunu nistaw insaħħu il-perspettiva tal-industrija finanzjarja biex naraw xibtu riforma u sistema finanzjarja għanna bżon. Bil-rizorsi li għanna, aħna provajna illi illi ngudaw il-dibattitu biex jirrifletti l-interessi ta' soċjetà ġenerali li nkunu fuq riformi sissa. Intqala ħafna fuq il-ruq u konsegwenzi tal-krizi. Pala konsegwenzi kien hemm impenn internazzjonali fil-G20 biex għallak li riforma finanzjerja biex naraw illi aħna tallimna il-lezzjonijiet tagħna. Rridu niftakru u nfaħru il-fatt li kien hemm tant riformi li jistabilixxu eh, is-settur. Dak li huwa importanti nirrealizzaw huwa li bosta minn dawn ir-riformi huma mikroprudenzjali li jfisser illi huma jistgħu jagħmlu dan kull tip ta' istituzzjoni finanzjarja kif sikura ma f'kważi ebda minnhom huma makroprudenzjali li jfisser li din is-sistema finanzjarja meta nkunu nagħmlu sikura bħala ħaġa sħiħa. Il-BSR ma, ma, ma sarraf xejn. Ir-riformi ħadu postom il-shadow banking. Il-problema hija stabilta' biex eh, nilħu il- mira tagħna ta' tkabbiru xogħol mod sostenibbli. Ir-riforma daħlet fisse imma falliet illi tindirizza il-komplessità ta' din is-sistema finanzjarju ta' regolament finanzjarju. Ħallew bosta opportunità għal istituzzjonijiet finanzjarji biex jevitaw regolamentazzjoni. E, dan huwa eżempju tajjeb ma neħħejniex il-modelli komplessi interni u opportunitajiet tal-arbitraċ regolatorju. Aħna eh, għatridu natu ruol iktar prominenti lil metrik soħtu u sot u aħna mannix rekwiziti kapitali u eh, dan għastaqsi kompensa billi namlu saffiħor ta' komplessita permezz tal-kompress Berlin, tal-proċess Berlin. Issa, fuq is li huwa suġġett tal-lum, dan kif ukoll il-kriżi qabel konna narrawhom bħala kawża u konsegwenza tal-kriżi. Issa il-sisolizzazzjoni hija fil-qalba fil-qofol tal- agenda ġdid li għadu kif niet um, għall-Europa, gruppi fl-Europa. Iktar, jekk kif aħna niżviluppaw iktar dan il-punt fit-tieni panel, jħan niprofa nifokka ftit fuq il-mistaqsija il panel It-talim, il-kriżi tal-limnijom, it-tuġiba li. U dan waċar. Jek nifukaw fuq titalizzazzjoni niprofa mezzat ta' ġara qabel il-kriżi u x'qegħdin nagħmlu issa. L-ewwel qabel il krizi mm. Nuqqas tal-linjament bejn l-oriġinaturi investituri wassal għal kriterju ta' underwriting għal dawk li huwa l-securitizzazzjoni il-riskju eh, li jiġu fissa ta' 5% ma eh, ma jindirizzax dan l-allineament tal-interessi għandu jitlaq għal 20% jew iktar u dan permezz ta' ta', ta parti ta' biċċa vertikali li tinqata. trenching jwassal għal komplessità bejn il- il-partijiet kollha. Imbagħad għandek konflitt ta' interess bejn l-Aġenzija ta' Kategorizzazzjoni u aġenziji oħrajn. Hawnhekk l-investituri eh, irridu jiġu imħeġġa li jagħmlu due diligence tagħhom u mhux jiserħu fuq votazzjoni esterna. Tieni, irrid ikun hemm entità li tkun eh, timxi skont il-konformità tal-STS. U dan din l-entità għandha tkun aġenzija pubblika eh, skont ir-responsabilità li ħajkollha fil investituri eh, Mbagħad il-sekuritizzazzjoni, il-tutorizzazzjoni propriment. U hemm lan illi aħna indaħluha fil-qafas ta' SES, e ħan iżviluppa ftit din l-idea. Kien hemm ħafna xogħol akademiku illi wera provi empirika illi it-titolizzazzjoni jżid il riskju sistemiku tal-banek, l-iktar ġifiri. Franco Ukranin fil-2007, Ellen u Gallin 2006 u Oder u Michelak fil-2010. Barra minnek, ek kif għallunna l-BCBS, IOSCO Workstream u għapermetz biss ta' tesorizzazzjoni li għandu jkun disponibli għad taketta ta' STS jfisser li is-sintetika tittaqal barra mill-ambitu. U dan huwa konsistenti wkoll mal-affas tal isib għal dak il-rifinanzjament ta' operazzjonijiet fejn is-sintetika mhijiex aċċettata mill-ECB bħala kollaterali. Anka l-Kommissjoni fil-evaluazzjoni ta' impatt tagħha sqarret illi sintetik huwa esklus għaliex iġib il-komplessità palma ġibu dawn it-tip ta' prodotti li anka wkoll eh, li hemm diffiċli sabiex wieħed anka javalwa riski u għallek aħna nħossu illi il-diskussjoni fil-rigward tal-inklużjoni potenzjali ta' synthetics fiħdan l-STS għandha titwaqqaf. Aħna nistennew li l-Kommissjoni timxi mal-prinċipi ta' regolamentazzjoni aħjar anka permezz l-evalwazzjoni tal-impatt sabiex tesplora tara ftit x'inhu mal-bżonnijiet u anka jaraw eh, ħtiġijiet speċifiċi. Aħna nafu x'inhuma elezzjonijiet imma donna ninsew malajr. Huwa meħtieġ illi nirrealizzaw u nifmu illi għadda ma wasalniex għatfadar x'namlu u rridu nirreżistu t-tentazzjoni illi naraw sal-ponta ta' mniħirna u li ngawdu minn tkabbir fil-prodott domestiku gross unħassu l-prezz għares tal-instabilta. Nasib rridu nżommu l-ura mill-li eh, għall-argument li jgħat jitqajmu li jitqajmu eh, u nikkonsidraw pala rilevanti. Naħseb li nista' nikkonkludu wkoll billi ngħid illi għandna nżommu f'moħħna illi ir-regolamentazzjoni tajba hija meħtieġa sabiex nkunu ġusti u jkun ekonomiji effettivi. U l-fatt li dan kollu ikun ta' suċċess hija l-missjoni finali tagħna. Grazzi ħafna, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Ngħaddi l-kelma lill membri parlamentari tagħna is-Sur Pablo Salbo. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi lill uh, komissarju għavolja kellu jitlaqna. U nirringrazzja wkoll il-kelliema l-oħra. Imma nħtieġu li inkomplu bil-weda tagħna u naħdmu favur is-CMU għaliex hija waħda mill-prinċipji meħtieġa fiħdan l-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' suq kompetittiv, integrat, iktar effiċjenti. Dan sabiex anka isaħħaħ it-kabbir u l-investiment u naħseb dan kollha semmiħ il-Kummissarju. Ma nix ninsew ukoll l-istabilità finanzjarja fuq is-suq ta' titolizzazzjoni aħna għandna COD tlieta u se jkun hemm anka żieda fl-ispejs tal-kapital meta mqabbel ma' COD tnejn. U waħda mill-kwistjonijiet l-iktar tal-qotni hija l ġerarkija tal-approċċi naħseb illi dinja waħda mill-punti ewlenin ta' dan ir-rapport. Ikun ideali kieku l-banek jistgħu jagħmlu użu minn dawk l-ewwel fuq dimnet eh, tal-lista. Però fil-pratika huwa diffiċli napplikaw din l-istrateġija għal żewġ raġunijiet differenti. Il-Kumitat ta' Basel qiegħed iħares lejn eh, jekk dan il-modell intern ta' riskju u ser jagħmel situazzjoni iktar eh, ristretta imma L-aħħar mill-aħħar lan ta' rapport huwa li jifacilita l-użu tal-metodu intern u rigward tal-intrapriżi eh, zaru medji naħseb illi eh, dawn il dinja ta' priorita' żewġ rapporti diġa semmew dan u anka l-Komissarju semma fl-introduzzjoni tiegħu. F'miżuri oħra jistgħu jiffurmaw parti minn dan il-pakkett sabiex aħna nippromovu titolazzjoni għall intrapriżi żaru medji. U mistoqsija oħra hija kif nistgħu nikkontribwixxu permezz dawn ir-rapporti sabiex ninġeneraw eh, mezzi oħra ta' finanzjar għall-SMEs. Grazzi ħafna. Kallim li jmiss. Grazzi Sur President, naħseb li tajjeb ħafna li għanna eh, dan eh, din diskussjoni naħseb smajna dwar il-lezzjoniet li tal-limna mill-krizi, il-Komissarju Hill semma li qed nitalmu dak kollu possibbli mill-passat ma wkoll naħsbu fil-futur. Naqbel miegħu dwar dan u rridu nkunu wkoll daqsxejn eh, kawti prudenti mingħajr ma napparalizzaw ruħna, mingħajr ma naħlu. Huwa utli ħafna li jkun din id-diskussjoni mal-membri tal-panel għaliex eh, f'ħafna situazzjoniet il-Parlament jistaqsija din il-mistaqsija kif ser nitalmu mill-esperjenzi tagħna. Naħseb illi l-esperienzi tal-passat huma importanti, jina mniex konvint illi l komissjoni tinkludi dak kollu li limna mill-passat. Imma rridu naraw ftit iktar fil-fond dwar dan. Mux taqtu ukoll li apparti l-kummenti ġenerali tiegħi nuhu l-opportunità u nistaqsi mistaqsijiet anka l-Senjura Ross fisem l-izma. Għandu żewġ mistoqsijiet fuq trasparenza. Nasab l-industrija se tgħid illi aħna għandna kriterji mhux ċari u anke sanzjonijiet li mhumiex ċari. Nista naqbel ma dan u naħseb li dawn il-kriterji mhux qed jgħinuna sabiex ikonna suq ridefinit Intom eh, pala eh, ezma tifmu din it-tip ta' kritika minnaħa ta' tal-industrija għandkom xi strateġija kif dan kollu jista' jkun iktar ħafna iktar ċar. U hemm ukoll enfasi fuq trasparenza wkoll naħseb illi eh, l-azzjoni ewlenija mill-kriżi kienet inqas ta' trasparenza għal parteċipanti tas suq kif ukoll għal eh, supervisors naħseb illi għalhekk u għandna għanna l-Public Data Repository l-idea dwaru. Naħseb li għanna bżon illi l-investituri ikollhom dan l acċess għal din tip ta' informazzjoni għana wkoll bżonn ta' informazzjoni fuq il-pożizzjoni tal-investituri. Nidu nkunu nafu ġara bir-riski u li l-istazzjonijiet jifilħu għal dawk it-tip ta' riskju għaliex eh, terrija tajt li għandu kun redistribuzzjoni ta' riskju settur finanzjari kun iktar b'saħħtu imma Idda naraw li dan biss ma jibqax biss fuq il-karta ma jseħħu kol fir-realtà. Eh, l-isem ta' senjur tal-kellim liħor sur nidam. Forsi wa għad b b'mod eh, Olandis wis, pero għana di l-kontenut naħseb illi int tisemmet punti fej tamx kontenti bil-proposta tal-Kommissjoni li saqtu kol suġġerimenti. Nisa naqbel ma dak li semmit. U mux nkun eh, ċar, jisu inta ma t-projbixxu il-titolizzazzjoni eh, sintetika. U jina naħseb illi tajjeb li neskludu dawk li huma perikolużi, imma diffiċli li u mhux tajjeb illi neskludu dawk li huma tajbin. Forsi għandkom xi idea dwar l-approċċ li nistgħu eh, niproċedu bih, is-sur Ashley Fox. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-panel għal eh, prezentazzjoni tagħhom li sijar għandu responsabilità kbira għandna wkoll il-kollega tiegħi f'Londra illi qed huwa nieqes hawnhekk imma qed jirrappreżentana wkoll diskussjoni importanti ġewwa Londra. Smajna il-interess kbir iċ-ċifri fil tal-bonds Eh, ta' AAA u li dawn ħaddu meta nkam qablin ma' dawk ta' l-Istati Uniti u naħseb li din situazzjoni tispjegalna ħafna mis-sitwazzjoni. Ir-riskwejt marbuta ma' totalizzazzjoni fil gwart tal-rekwizita tal-kapital u regolament huma marbuta mal-ammont ta' riskju kopert kif ukoll il-cover bonds u sovereigns naħseb illi is-sovereigns għal xi raġuni huma kkonsidrati eh, bħala mingħajr riskju. Forsi s-sur Nijam jista' jiftaħ iktar ukoll fuq il-ħsib tiegħu u qed issuġġerixxi illi għandu jkun hemm xi tip ta' awtorità pubblika illi tipprovdi eh, monitoraġġ u tara illi il-capital requirements u uh, l-agenzi ta' kreditu forsi uh, u għati referi għal fat li konna xi tip ta' aġenzja li tkun pubblika, forsi jista' spjegana u aħjar. Grazzi ħafna, Sur Fire. Grazie ħafna, Sur President, jina xtaqt Nirringrazzja l-Komissjoni, il-membri tal-panel, fissem l alde Jina nitkellem fissem Sur Jezek illi ma jistax ikun ma nawna kellu u għallek nitkellem bl-Inglis. Uwa jikteb Sabiex nagħmlu progress wara l-kriżi mod partikolari għall-aċċess finanzjarju tal smis qed naraw illi il- uh, l-element ta' fondi finanzjari mhuwiex tal-ikbar tħassib fost l-intrapriżi żaru medji. Huma hekk kif aħna ħirġin minn situazzjoni prekarja li konna fija xorta waħda hemm ħafna kwistjonijiet pendenti u jixtiequ li komplu jikbru forsi llum il-ġurnata l-SMEs m'għandhomx bżonn finanzjarum mill-capital markets imma dan jista' jinbidel u għalhekk ikonna bżonn li finanzjar għall-ekonomija li tkun qiegħda tikber. Minna tal-banek u ma jgħidu li huma marbutin bil-capital requirements u li huma meħtieġa kemm minħabba l-kriżi u l-effetti tagħha. Xiġri imma meta l-SMEs ikunu jridu jespandu il-servizzi tagħhom jikontribwixxu l-ekonomija reali u s suq ta' titolizzazzjoni fl-Ewropa eh, jidher li huwa ħafna iktar sigur minn dak li kellna fl-Istati Uniti qabel l-2007. Il-retention rate ta' 20% minħabba riskju tista' tfisser li l-qafas tal-STS ma jkunx jista' jitħaddem brata ta' 20% ma jkunx qed jinkoraġixxi iktar utenti u nista' nkunu f'periklu illi ntellgħu eh, fortizza għall-Ewropa nagħlqu l-bibien u għalhekk Iridu naraw li verament ikunu kompetittivi mod partikolari meta żomu qoddimna l kompetizzjoni ħarxa. Il-kollega tiegħi wkoll jixtieq indirizza il-dispożizzjonijiet marbuta mal-pajjiżi terzi u jistaqsi l-leżma dwar x'inhi l-opinjoni tagħhom u anke tar-rapporters fir-rigward tal- eh, referenza l-SSPEs għandhom ikunu bażati fl-Unjoni. Dan huwa meħtieġ, hemm xi alternattiva għal dan? Thank you, uh, Molly Scott Cato. Thank you very much. Grazzi, signora Scott Cato. Grazzi l commissario fuq li għamadu xman hawnhekk. Xtaqt nagħmel referenza al commenti tas-sur Nigia fir riguard ta' ritorn ta' poter fil-finanzi. Naħseb illi għal-moment anka konet nejdu li għana ninsewa din il-krizi nerġaw natu ċertu għamont ta' flessibilta l-settur finanzjarju u ninsew li l-meħni rappresentaw naħseb illi għawnek id iftakru li għana nifokaw fuq l-ħattiġijiet, l-bżannijiet ta' l-ekonomija reali. U mux eh, il settura Dinja, dan u punt importanti l-introduzzjoni tiegħi għaliex pala politikanti Eh, faċilment d dimajnejna eh, l-ħtiġijiet ta' dak li aħna qegħdin rapprezentaw u nagħtu prioritajiet l-istituzzjonijiet jew l-settur. Imma apparti dan għandi wkoll tassib partikolari l-ewwel minn fejn ġedin id-domanda għat totalizzazzjoni u anka kif ser nindirizzaw il-problemi tal-SMEs. Aħna l-koll ħerqana li naraw dawn negozji zaru medji jiksbu aċċess għall-investiment li għandu bżonn Imma. Mhux neċessarjament li u mandom bżonn biss iktar finanzi. fil fatt meta sar sarriċ 11% biss qalu illi eh, għandhom eh, tħassipew li nidwar il-finanzjament, mentre 25% qalu li għandhom iktar problema bin ta' klijenti, u ġifiri forsi għanna aktar nindirizzaw il-ħtiġijiet reali ta' situazzjoni. Jider illi qed nifukaw ukoll fuq il-żamma ta' l-exposures u fil-rigward ta' riski futuri. Xnejdu dwar il-xenarju illi kollu gbanek illi jżommu l-ura s-self sakemm jiċċekkjaw jiverifikaw ċertu storja storja eh, relata ta' riski. Forsi dan jista' jkun eh, mezz ta' kif wieħed eh, inaqqas ir-riskju jew inkella anka li riski jibqa' marbut ma' dawk li jkunu qed jorreġinaw dawn it-titolizzazzjoni. Forsi dan huwa proċess li għandhom jgħaddu minnu qabel ma nippermettulhom illi jgħaddu għal proċess ta' titolizzazzjoni. Min se jkun qed jiċċertifika dawn it-titolizzazzjoni eh, dan il-proċess? Eh, min qed illi ċertifikazzjoni tkun waħda awtomatika minna ta' min qed japplika ma naħseb li dan iġib miegħu ċertu perikli. Eh, intom xi suġġerixxu qed tissuġġerixxu xi tip ta' awtorità pubblika? Għana li nisma' l-opinjoni ta' dwar dan is-survalli. Mela, fuq il-krizi finanzjarja tal-2008 fin personalment jina nemmen li din il-krizi b'xi mod ġiet sfruttata għall-implementazzjoni tar regolament fuq livell bankarju Ewropew u internazzjonali li flok ma jmur biex jikkonċentra fuq dak li sa kienu l-kawżi bl-ebda mod ma ġew sterilizzati, anzi marru għal sistema bankarja fuq il-kreditu li s-soltum dor jimbieħ li ziet il-krizi. U da ġi penalizzat u għet nitkellem partikolarment fuq l-Asset Quality Review illi il-Bank Ċentrali Ewropew qed joħroġ bieħ illi jitkellem fuq ir-riskju tal-kreditu minn flok fuq il-finanzi. Il li fuq sistem li, li jitolbu iktar li jġibu magħhom iktar riskju. Allura l-mistoqsija tiegħi hija kien x-sistema ġusta wieħed għandu japplika fil-qafas ta' regolamentazzjoni finanzjarju fuq livell globali jew immorru għal għax minħabba eh, pressjoni ta' banek kbar immorru għal modell ta' tazzjoni li mux ma jkunx bizzejiet biex nasl, naslu għalfej irridu. Minn dan innaħa, ikolli najt li peress li ma jnexxilniex biex naddu għal separazzjoni ta' Unjoni Bankarja, din il-proposta twassal għal għal sistema ta' titolizzazzjoni illi dal-Kumitat jaf li waslu għal diversi punti illi jistaw ikunu eh, ikun hemm dubju fuqhom. Per eżempju nikkwota u nara fid-diskors marbut għall-impakkettament ta' prodott ġdid u wieħed irid ipoġġi equity mezzanina u oħrajn flimkien, allura il-kumitat jiena ma nistax nifhem kif dan huwa possibbli. Umbat hemm ukoll inklużjonijiet ta' prodotti sintetiċi bħal eh, ċerti strumenti oħra spekulativi li fir-realtà maħniex ċerti kif se jirreaġixxu mas-suq anka għal kumpaniji kif jistgħu jiservu b'daw l-istrumenti għax ikomplu joħolqu eh, għandek daw l-istrumenti li jaħdmu fuqhom il-banek u l-ekonomija reali tista triaġixxi tajjeb fl-ewwel post imma mbagħad ngħaddu għal problema aktar kbira flok ma, flok ma nkunu solvejna problema aktar inkabruha. Allura, din ħatkun id-direzzjoni tajba li u fuq ixana nikkonċentraw l-iktar fuq il-riskju jew fuq il-kreditu, għax il-kreditu jekk intuża tajjeb, jaħdem tajjeb jekk hemm kun hemm politika. Grazzi. Gerolf Anemans. Mr. Panemans. Grazie a sur President. Xadni ringrazzja l kalima mat partikolari. Is-sur Nejda. Veru, għandak ismek jinsem Olandis. U impressionat bil twissijiet kollha li smajna unnek, mhux biss rigward ta' titolizzazzjoni ma' wkoll it-twissijiet li qed nisimgħu dwar il-kobor tal-proposta li qed u hawnhekk. il għedda t-sugġerisġi li jkun hemm sistema Ewropea. U aħna nistaqsu kemm hu meħtieġ dan fil rigward ta' ħolqien ta' impjigi u tkabbir meta li sibi qed taħliħ taħlihom il-flus qed qassamhom ix-xerridhom u ma nafx valur mizdjut jista tista' ġib ma' din is-sistema. Ġifieri, x'inhu l-valur uh, ekonomiku miżjud ta' dan kollu? Jekk it-titolizzazzjoni tintuża sabiex natfu l-balance sheets u anka u l uh, valur fis-suq. nifmu nifhmu wkoll kif din tista' tkun ta' benefiċċju wkoll għall-ekonomi reali. Nafu wkoll li t totalizzazzjoni waqt il-kriżi naf li dan semma wkoll dan il-punt eh, meta eh, eh, kienet qed titħaddem kienet responsabbli sabiex tnaqqas mid-distak mid differenzi reġjonali. U kienet idea illi Goldman Sachs Essex esporta lejn l-Ewropa naħseb illi ta' min nirrealizzaw il-differenzi reġjonali jistaw joħolqu problemi u l-aħjar huwa li konna il-Banek Ewropej jaħdmu f'dan it-tip ta' f'dan it-tip ta' suq bilanċjat, ġifieri il-differenzi reġjonali se jerġgħu jġibu magħhom perikli u forsi anke perikli iktar eh, imsaħħa. Grazzi. Naddi l-kelma lura li l-kellima prinċipali tagħna. Grazzi, grazzi l-daw kolla li tkellmu, diversi mistoqsijiet interessanti, xan wieġa pala kemm jista' jkun mistoqsijiet li saru fi daw ftit minuti li għandi. Tkellimtu ħafna fuq il-qafas u l-kriterji biex nippruvaw niġġudikaw x'inhu siguru stabbli u standardizzat u trasparenti jien naħseb li hemm bżonn kriterji ċari ħafna li jkunu speċifikati kemm fir-regolament u jiġu iktar speċifikati fid-dettall fl-applikazzjoni u jinaħseb hemmhekk Zgur forsi mhux aħna pjuttost imma li BA ikunu jistaw jistabilixxu jiddeċiedu meta jiġu għall-applikazzjoni fuq livell nazzjonali u naħseb jkun hemm konverġenza ħafna ta' supervizjoni biex nassiguraw jkun hemm arbitrax fuq daw kriterja kriterji allura jkun importanti ħafna u anke l-proposta għal ċertu rwol ta' medjazzjoni għall-ezma li ovvjament hija lesta li taħdem fuq dan u jekk dat u dat-tip ta' mekkaniżmu jkunu garanzi biex ma jkunx hemm daqshekk arbitraġġ bejn istituzzjonijiet u mekkaniżmi bejn pajjiż u ieħor fuq it-trasparenza jiena naqbel li ovvjament L-iktar ħaġa importanti li natkellimt ħafna fuq hija trasparenza l-investituri biex ikunu pożizzjoni biex jagħmlu l-għażliet, imma da ma jkoprix kif intom qed intajdu tajjeb fuq il-ħtieġa li nkunu nafu x'in il-pożizzjoni u fejn hu r-riskju f'ċertu waqt ta' żmien. Irrid ngħid fuq perspettiva purament personali nista' nara ċerta importanza li nħarsu lejdin fejn inti tittamel da permezz tal-bini ta' sistema ta' data kompletament ġdida jew tkopriha b'xi mod ieħor mandiċi tweġiba li kom il-lum fuq Dwar il-mistoqsija ta' risk weights, biżijiet ta' riskju, nixtieq noqgħod lura milli nidħol f'dan id-dibattitu. Għax ma tantx għandu x'jaqsam mal-mandat tiegħi fuq is-supervizjoni inħalli fidej il-panel dwar x'qed nippruvaw insolvu hawnhekk fl-aħħar ta' ġurnata għalli li jkollna fondi speċjalment tal-SMEs Jena naħseb meta nħarsu lejn il-funding model, l-SMEs ma tantx sej sej jgħatu ilhom infushom daqshekk e, titoli u jissekurit illi jkunu f'pożizzjoni li li jagħtu lill-intrapriżi iktar żgħar li jselfu imma huwa ċar li hija kwistjoni nassiguraw lill-bank li fl-ħat ta' ġunata ħaj jissokta jkun l-iktar wieħed li jibqa jati u joffri self li jkun f'sitwazzjoni u f'pożizzjoni li jkompli jagħmel dan. Imbagħad mistoqsi oħra li x'nisqu fuq l-Unjoni Ewropea bħala oriġinatur rridu nħarsu lejn seta għanna f'dak li għandu xaqsum bħala leġizlazzjoni, ovvjament nistgħu nakkattaraw biss l-oriġinaturi u sponsors li huma bazati fl-Unjoni Ewropea. Il-fuq minn da jiena nifhem jekk nifhem il-proposta tajjeb irridu naqbdu l-investituri li għedin fl-Europa. Għarra rridu niprofaw nkunu f-pozizjoni li l-investituri jihdu opinjoni ċara fuq xinu għesti jessu dak li mux. U fl-aħħar, dwar iċ-ċertifikazzjoni, la naħseb din hija xi ħaġa li verament hija mistoqsija diffiċli kif il-aħjar li nagħmlu dan żgur li rridu nħarsu lejn sistema autodeklarativa li għandha l-vantaġġi tagħha din hija faċli biex nimplementaw imma għandha ċerti punti negattivi. Per eżempju, kif tista' tiġġudika stess jekk din ix STS eh, jew le. Jekk inti tidħol fl-appoġġ minn fornituri u ċertifikati ta' terzi terzi parti, għarrawet irid jassigura li jkun hemm eh, standards tajbin f'waqtom biex isir dan u jekk inti tmura l entità pubblika allura huwa ċar li tmur jew fuq livell nazzjonali fejn dan diġà qed iseħħ jew permezz ta' regolament bankarju jew inkella tmur fuq livell Ewropew. U hemmhekk allura niġi lura l-ewwel kumment tiegħi li jekk tagħmilha fuq livell internazzjonali għandek bżonn approċċ ta' konverġenza b'saħħtu ħafna ta' supervizjoni biex inti ma jkollok ħafna sitwazzjonijiet ta' li jirrikjedu arbitraġi. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet kollha il-jum importanti ħafna. Issa l-ewwel tweġiba tagħna għal ħaġa waħda li ntqalet qabel u li daħlet fil-mistoqsija l-għawnu lem dwar e, titolizzazzjoni Ewropea. Iva, kella prestazzjoni tajba imma imma minħabba low default rate. Ma kellix prestazzjoni tajba fuq traded securities bi prezzijiet illi huma kważi ta' 80% f'ċerti każijiet. Is-suq ta' titolizzazzjoni Ewropea jekk kiku kellu prestazzjoni tajba ma kienx ikun hemm bżonn li nirrefiduh. Irridu nkunu ċari dwar dan. Jekk irridu e, nerġgħu natuħ il-ħajja, ir-raġuni ilha x'ħaġa marret ħażin. Għax il-prezz waqa' u ġener u ġab miegħu e, telf kbir intom tiftakru li illi jekk nisbaljaw darba paċenza ma jekk nisbaljaw it-tieni darba allura e, e, għax aħna stupidi. Jekk aħna irridu nibnu fiduċa, rridu nitalmu mill-kriżi finanzjarja li kellna. U ma nasib li proċess tal-STS jirrifletti dan, allura fl-opinjoni tagħna Allora, fl-opinjoni tagħna mhix daqshekk sempliċi l-ħaġa. Issa, aħna li rridu aħna rridu sintetiċi barra mill-lek imsejjaħ għafas tal-STS, għax mhumiex sempliċi, mhumiex trasparenti u mhumiex standardizzati. Iva, namnu differenza bej żewġ tipi ta' synthetics, għandek l-arbitraġ u l-balance sheets, imma diffiċli biex tagħmel distinzjoni bejn dak li jubsaħtu dak li mhux tlabtuni biex nespandi fuq l entita pubblika. Għamilna saru kommenti b'saħħithom fuq iċ-ċertifikazzjoni, aħna naqblu ċerti idejat f'dan il-rigward imma lix aħna rridu entità pubblika. Rridu entità pubblika lix għax eh, inizjattiva pubblika ma taħdim xej, ma taħdimx tajjeb u jkun hemm konflitt. U aġenzija tarata, tarati, rating agency, tkun intrapriża privata li tagħti ċerta ċertifikazzjoni u fil-passat wera li ma taħdimx. Qed nitkellmu fuq interess pubbliku, allura għandna bżonn entità pubblika. Issa, fid-dinja ideali tal-affarijiet ma jaħdmux hekk. Aħna nixtiequ l-investituri jagħmlu x-xogħol tagħhom, jagħmlu due diligence tagħhom. Imma l-mod kif is-sistema qiegħda, sakemm ikollok it-tranching, u dak l-inġinerija finanzjarja tiġi imdawra fuq AA jew A, u jkollok sigurtà ta' Triple A fuq l-ewwel tranċ, jagħmel l-investitur? Dak li suppost jagħmel imma li huwa due diligence tiegħu stess. Imu jaħseb li biċċa karta li xi ħadd ieħor għamel xogħol l-istess xogħol u mbagħad jagħmel iżball l-iktar kbir bħal l-2007 u l-2008 illi eh, aħna għanna sigurtata ta' AA u AAA u jekk hemm problema minħabba li s-sigurtà li tista' tiġi negozjata aħna ħanerġgħu imbijaw dik dak it-titoli titolu. Dinja illużjoni il-likwidità, ir-rata tal-likwidità sparixxiet hekk mill-ewwel waqt il-kriżi. Allura hemm flus fil-mod kif ikun organizzat bit-tranching u għalhekk investituri m'għandhomx il-mezzi biex jagħmlu x-xogħol tagħhom ta' due diligence. Illi hija is-soluzzjoni iktar preferuta għax aħna nixtiequ li l-investituri ikunu investituri fuq meta ta' żmien twil u mhux negozjanti eh, fuq meta ta' żmien qasir għax eh, jekk jixtru xi ħaġa ta' triple A u mbagħad jekk ma taħdimx jibjawha. Allura aħna rridu negozjanti fuq meta ta' żmien twil f'dan ir-rigward. Dwar dak li qal l-MP Ġermaniż fuq il-kreditu u l-provvista iva aħna nikkonsidraw li bħalissa hemm nuqqas ta' talba min-naħa tal-konsumatur u xi ħaġa li nisħa għal darbohra meta nħarsu lejn titolizzazzjoni jew swieq unjonijiet ta' swieq tal-kapital il-Ġermanja il sistema bankarja Ġermaniża b'mod tradizzjonali jaħdmu diversi banek li jaħdmu b'mod tradizzjonali qed jagħmlu x-xogħol tagħhom b'mod tajjeb ħafna illi ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej qed jagħtu parir li jsir. Allura aħna m'għandniex problema kbira f'dak li għandu x'jaqsam ma' fondi dawk l smis fil ġermanja IVA, naqbel ma dak li ntqal dwar swieq finanzjari li huma fermin astabli mill-proximity banking għal raġuni speċifika. Is-suq ma jkollux eh, interessi eh, eh, fil-futur ta' dak li jissellef. Jekk l-aħbarijiet ikunu ħażin, ħżiena jiena naqbad u imbieħ jgħidlek l-investitur. Il-problema tkun meta kulħadd ibeħ f'daqqa x'inhu il-valur miżju ta' STS? Definitivament hemm wieħed. Imma huwa biss għal istituzzjonijiet li gdar kbir li għal profittabilità imma m'hemm kważi xejn għal banek iżar u għall ekonomija Fl-Istati Uniti dan huwa falliment. Wieħed jistenna li din il-ħaġa taħdem fl-Ewropa. Forsi dan hija ħaġa li eh, ma nistawx nistennew li s għax għandek 23 eh, lingwa differenti, għandek 28 sistema bankarja differenti, għandek Spanja, l-Greċja, l-Germania, il-Finlandja. Allura, dinja xi ħaġa eh, wisq biex wieħed jippretendi. Grazzi. Thank you. Now we can move uh, to our Mela, niġu lura t-tieni sessjoni tagħna. Titolizzazzjoni STS tista' terġa' tagħti nifs lis-suq Ewropew nibdew bl-ewwel kelliem għandek il-kelma is-sur Farkas. Grazzi ċer tal-kelma. Eżis membri tal-Kumitat Ekon tal-Parlament Ewropew fissem eh, l-Autorità Bankarja Ewropea nix ningrazzjakom tal-istedina l-lum biex niġi hawnhekk għal dan ismiħ <coughs> fuq suġġett daqshekk importanti għat-titolizzazzjoni u nirrifletti fuq ir-rimarka ta' qabel ta' Kristof ir-rimarki tiegħi ħadd jippruvaw ikomplu mal-fiduċja it-terrorizzazzjoni ila suġġett għalat ta' snin issa fl-Unjoni Ewropea hija mmexxija biex aħna nifosterjaw is-swieq Ewropew u bekk nixprunaw l-ekonomija Ewropea. Kuntent nara li kemm il-proposti globali u Ewropej fil-pjanta Basilju qed jiddiljaw ma' daw il-proposti li ġejjin mill-Lulju tal-2015 Dan huwa wieħed mill-uniċi dossier sviluppati fuq livell biex wasal regolaturi u li ħajkun implementat b'mod internazzjonali u jina kuntenti li eh, dan qed jirrappreżenta l-pilastru prinċipali eh, fuq il-proposti internazzjonali u Ewropew. Aħna kuntenti ħafna bil-proposta leġislattiva fuq titolizzazzjoni l-Kummissjoni Ewropea ippreżentat fil-ħarifa li għaddiet u li issa huma suġġetti għal negozjati fuq il-Parlament Ewropew nikkonsidraw il-proposti li ma komprehensivi b'saħħithom u teknikalment strutturati tajjeb. Speċjalment nixtieq li insemmi tliet elementi, tliet suċċessi tal-proposti illi huma importanti l-ewwel il definizzjoni ta' titolizzazzjoni STS kif hija mniżla fir-regolament f'dak li għandu x'aqsam ma' sempliċità ta' titolizzazzjoni illi tikkattura u li timmitiga illi fil-fatt jeżistu u msemmija mill-kriżi u direda fil-parti ta' titolizzazzjoni t-tieni il-proposti iwaslu sensitivita ta' ħtiġijiet tal-kapital tal-banek u jiproponu iżjed trattament sensittiv ta' transazzjoni testijes biex biex jirrikonoxxu ir-riskju ta' ta' transazzjonijiet fuq livell U t-tielet, il-proposti li jixprunaw is-setturi kollha u jpoġġu e, u jgħinu biex ikun hemm funzjonament tajjeb f'dan is-settur. It-titolizzazzjoni hija suġġett importanti għal iba e kif bħal muma u ħafna e, interventi li saru jirriflettu dan. u flimkien ma tipi e oħra ta' investituri, dawn investituri ma tajbin mhux hekk biss, imma titolizzazzjoni hija kanal importanti biex niddiversifikaw għat-trasferiment ta' riski mis-sistema bankarja għal atturi oħra. Massu finanzjarju kollu. Fl-axar mux l-inqas, l-element li ta' importanti tal-qafas ta' titolizzazzjoni STS iwassal l-aħjar trattament ta' titolizzazzjoni STS. Id-disien ta' set rigorus ta' kriterju essenzjali biex aħna jkollna ħtiġijiet ta' kredenzjali b'saħħithom min-naħa tal-banek. Il-EBA kien wieħed mill-entitajiet eh, Ewropej regolatori minn ta' qudiem biex jixpruna da' kollu għall iżvilupp ta' qafas sintetiku. Aħna konna dinnatu ħafna eh, linji gwida fuq dan anka fis-sajf tal-2015 fir-rapport ta' titolizzazzjoni Ewropej Ewropea fej aħna id-disinjajna kriterji biex aħna jkollna livello li ta' titolizzazzjoni uħriġna eh, uħriġna b'qafas dwar dan. F'Diċembru 2015 fuq it-titolizzazzjoni sintetika li tagħti idea dettaljata ta' Synthetics fuq is-suq ta' Synthetics u trattament tajjeb għal ċerti tipi apposta speċifiċi ta', ta sintetics. Ah, Pubblikajna wkoll ir rapport fuq l-aħjar prattiċi ta' supervizjoni f'disclosure and transparency f'April tal-2015. U li gwida dwar riski fit trasferiment fl-Ulju tal-2014 moti l-esperjenza teknika u xoll li sar sissa u l-focus bankarju ta' dan aħna nemnu li inkunu f'pożizzjoni tajba biex nejnu biex għal-bini tal-qafas ġdid ta' titolizzazzjoni u l-estin soktu biex namlu dan unħarsu l-qoddim għal dan. Aħna segwejna mill-qrib il- id-diskussjoni dwar titolizzazzjoni fiħtan il-Parlament Ewropew u segwejna r-reporti li ħarġu l-ġimgħa l-oħra mir rapporti tal-Parlament. Nieħu l-opportunità biex nagħti ċerti suġġerimenti, nagħti l-opinjonijiet skont li ħarġu mir rapport minn dawn rapporti u ħanati tliet punti dwar dak. Il-certifikazzjoni ta' konformità tal kriterja jfisser li aħna kontenti bl-approċ tal-rapport ġenerali li l-responsabilità primarja brabta mal-konformità hija fidejn investituri. Aħna naqbdu wkoll id-determinazzjoni tal-konformità mal-SDS hija waħda li taċċerta li jkun hemm konsistenza regolatorja supervizorja għabiex il-affazz jaħdem tajjeb. Dan ir-rigward aħna nemmnu li il-BA jitraqta jaqdi rwol biex ikun hemm konformità mal kriterji tal sds biex ninkludu wkoll li gwida fuq l-interpretazzjoni li ninkludu wkoll l-esperjenza teknika li aħna għanna f'dan ir-rigward. It-tieni net eh, brabta mal titolizzazzjoni eh, eh, għadek sintetika aħna għandna bżonn rapport speċifiku li huwa mandat li huwa għal-ġejjieni għaliex aħna qed narfu li dan irrid isib mod iktar riqa. Barra minnek aħna għal naraw kontenti li proposti tekniċi tagħna ta' speċifiċi eh, ta' speċifitajiet tagħna f'xi titolizzazzjoni li publikajna fir-rapport tagħna f'Deċembru li għadha tqisu mir rapport mat partikolari l-estensjoni ta' trattament preferenzjali għal transazzjonijiet fejn investituri privati jipprovdu protezzjoni ta' kreditu forma tal-flus. Aħna issa niżviluppaw il-tesorizzazzjoni sintetika u aħna rridu iktar ċans biex dan jiżviluppa biex ikonna iktar provi minn nġabru mill-suq. Għadda kelli huwa il- il Il-bħġa kbira tal-komodazzjoni tal-IBA fuq retenzjoni ta' eżamma ta' riskju kif ġi speċifikat fit appari tekniku ta' Deċembru 2014 izmi reporters. Rabta mal calibration tal-perċentwal ta' zamma tal-riskju nemnu il-rekwizit tal-zamma ta' 5% jilħaq il-bilanċ tajjeb kif iżom il-min joħroġom fil-logħba u għalhekk jallinja l-interessi tal- l-issuers u l-investituri waqt li jippermetti li l-issuers jagħmlu trasferiment għal riskju ta' kreditu suffiċjenti sabiex ikun nistgħu nilħu regolatorji għal kisba ta' dan trasferiment riskju sinifikanti. U dan idu jitqisu bil-kautela li tinsibu bilanċ bejn trattament prudenzjali minnaħa u li nwaqfu li jkun hemm konsekwenzi mhux intizi fuq il-funzjonament ta' suq minnaħa l-oħra. Nixtieq ukoll insemmi l-konklużjonijiet ta' studju steps li sar fl-2009 fidaw ta' sejħa tal-Komissjoni għal parir illi ma setax jissi parir li bidla fil-perċentwal ta' retenzjoni minn 5% għal kull tip ta' numru alternattiv waħdini jista' jikkonstitwixxi Eh, ċertu mont tal-injament ta' interess l-aħħar mill-lest ngħid li aħna nappoġġaw bisih il-pakket ta' sekuritizzazzjoni u nemmnu li jekk il-proposta tolqot għanġa banġetajja bejn kemm il-għannijiet potenzjali minnaħa u jwaqaf fi konsekwenzi mhux intisim fuq tas-suq minnaħa l-oħra dan il-pakket ta' sekuritizzazzjoni huwa komponent essenzjali fil-proċess biex nirġgħu inqajmu il-suq ta' ta' fuq saqajħin. Grazzi tal-opportunità biex intikom l-ideja tal-IBA fuq il-rekord u nisina bil-ħerqa biex ikonna l-appoċ tal-istruzzjonijiet fi deliberazzjonijiet ehm, tal la politika tal-Unjoni Ewropea ovvjament t tiniħu kull tip ta' mistoqsija. Next speaker Steve Gandy, Managing Director for Global Banking and Il Santander. Grazzi tal-ekonomija. Dan huwa wieħed mill-kbar arranġaturi ta' sekuritizzazzjoni ta' titolizzazzjoni fl-Ewropa. Dak li permezz ta' dan il-banek aħna minna transazzjonijiet fi 13-il pajjiż Ewropew fejn aħna għandna l-operazzjonijiet tagħna li jinvolvu wkoll ekonomija reali u l-assi tagħhom bħalmuma is-suq residenzjali il-self tal Ehm, karozzi tal-konsumatur, tal-SMEs, tal-kommerċjali, project finance u cards ta' kreditu. Minħabba l-importanza r-serċika ta' sekuritizzazzjoni aħna konna id-dizappuntati ħafna palma kontu ħafna minnkom fuq l bus tal loda ta' sekuritizzazzjoni leġitimma li kontribuċa għal kriżi finanzjarja u daħħal stigma negattiva għal dan istrument ta' benefiċċju huwa hija ħaġa tal-ħaġa palina illi s-suq ta' titolizzazzjoni Ewropew illi wera li kellu performance tajba eh, waqt il-kriżi u bata minħabba azzjonijiet ta' xi wħud u affettwa mod negattiv l-aċċess dan is-suq ehm, il-tesorizzazzjoni huwa pilastru ewlieni illi l-Banek Ewropej jużaw bħala parti minn politika prudenti biex jiddiversifikaw sorsi ta' finanzjament, nużaw il-tesorizzazzjoni biex jikkopri ġbir ta' depositi, il-covered bonds, il-strumenti ta' dejn sabordinati u ta' livelloli, ovvjament kapital tal-azzjonisti. Dan ikoll jgħin il l-banek iġestu riskju biex jirċiklaw il-kapital biex ikun hemm iktar self fil- konsumatur permess Ewropa u dan jippermetti illi dawn eh, kollom jaqsmu ftit l li huma titolizzati. U dan eh, jiftaħ iktar riżorsi biex ikun hemm iktar self il-konsumatur, inkluż is-settur tal-SMEs u il-banek eh, jużaw il-forma sintetik ġi kif ukoll dawk tradizzjonali ta' true sale għal dan il lan U dan jiserra fuq il-preferenzi tal-investitur u tip ta' assi li namlu li nittotalizzaw. U aħna nħossu li dan huwa leġittimu użu beneficjali ta' dan titolizzazzjoni li kontribwixxi għal anijiet tagħkom biex jippromovu involviment attrattiv fis kapitali fil-finanzjament tal-ekonomija reali. Investituri wkoll jgħidu li japprezzawis strument ta' titolizzazzjoni li xitihom aċċess għal għal-asset ekonomija reali. Minnar ma jkollhom infrastruttura għalja li jibnu fuqha biex jirriġinaw jġesu dawn l-assi u jipprovdulhom il-prodotti ta' investiment diversifikati b'korrelazzjoni baxxa għal ehm, preżenti tagħhom ta' riski sovrano bankarji, investimenti oħrajn. dan il-lan Santander u ħafna parċipanti attivi oħrajn qed jaqdu rwol attiv biex jirġgħu jidaħlu eh, territorizzazzjoni Ewropea sekura illi jista' jibenifikaw l-ekonomija reali jistgħu jgħinu l banek illi jwet u rwol tana billi n-promovu skapir ekonomiku kontribwixxu għal-għanijiet tal-suq kapitali fil-proġett tal-Unjoni. U aħna ħdimna lejn l sekurti għal titolizzazzjoni u il-proġetti tas-suq. Santander huwa għaburi bil-taketta tal-PCS u aħna qegħdin użawa għal benefiċċju tagħna biex naraw illi qegħdin jixtru assi ta' kwalità aħna wkoll għandna azzjonist bażiku aħna qrib mal-ECB biex nistabilixxu r repożitorju tad-data dan il-European Data Warehouse biex nifaċilitaw l-aċċess tal um, ta' dan id data tal-livell baxxa xi jridu niprodutu iktar informazzjoni tajba biex investituri kun jafu x'għalixxu. L-aħħar aħna ħdimna ma' paċiċipanti oħrajn tal-industrija biex ikollna relattiv fil-regolatorju fil-komunità fil regolatorju fil komunità ta' tfasita politika u regolatorju biex nilqaw sforzi li fissaw regoli biex jwaqfu abbużi tal-passati li waslu għal proċess STS attwali aħna mħenġin bl-sforzi ta' kobu aħna b'rispett u bl-għeda ħdimna ma' l-imsiħba tagħna FMI, IBF, e IFR e u oħrajn biex nofru dak li aħna nitamaw li huma kommenti kostruttivi biex naraw li STS jitfassal bl-aħjar mod biex jerġgħu e, jiġi il-suq fuq saqajh. Eh, u eh, mod li huwa sikur. Jiena nħeġġkom illi tqisu il tħastewni sasibu s-suġġerimenti li offrejna sabiex il pakketta ta' ħari sa' CRR STS ma jikkastigax il-Banek Ewropej u għas-sinistri oħrajn li jwurew l-impen għall-użu leġittimu sikur ta' titolizzazzjoni. Regoli mhux ċari huma soġġetti ħafna interpretazzjonijiet u kollaborazzjonijiet li jkunu kifrawis rawis ħaj effettwaw b'mod negattiv dan l-ekonomija li terġa' tqum fuq sajja. Eh, Nistenna bil-ħerqa biex nwieġeb pal-mistoqsijiet tiegħek. Tagħkom. Grazzi. Is-sur Meissmer, Sur Vaden Buttenberg. Grazzi jazis membri tal-Parlament. Jekk tippermettu li nieħu l-opportunità biex nitkellem dwar l-effetti potenzjali illi is affas ta' sekuritizazzjoni jista' jkollu fuq li finanzjaw illi il-managers um, livell ta' ġestjoni qed juża fl-ABCP. Fl-Ewropa l-ABCP qed intuża bħala għodda ta' finanzjament għall ekonomija reali. Il-kumpaniji l-kbar jibijaw il-receivables għal dan il-tip ta' ABC program u l-program jirġa' jirfinanzjal il xiri ta' dawn il-receivable pools billi joħorġu short-term commercial papers u dawn il-receivables jimbijaw permezz ta' receivables kummerċali ta' jew inkella għom mill-kumpaniji um, kbar mill biex jifinanzjaw sussidjarji biex appoġġaw il-beħ ta' prodotti tagħhom jista' jkun makkinarju ta' mir ta' negozji tagħhom vetturi jom kella kull tip ta' prodotti u servizzi f'ħafna każijiet debituri u minn qed jikri eh, huma ta' dawn it-transazzjonijiet huma SMEs. Allura dan il-programmi ABCP huma għodda importanti għal finanzjament dirett tal-ekonomija reali. Kif tistaraw fuq l-ewwel slide, l-ABCP e, il-iwa Maltisteller huwa strument Ewropew tipiku li twaqqaf minn sponsors Ewropej biex jifinanzja il-kumpaniji Ewropej. 80% tal-assi fil-programmi Ewropej jimtu mill-bejjeħa tal-ekonomija reali Ewropej. Il-Bank ta' Sponsor tal-programm ABCP jamministra l-programm u ktar importanti minn hekk kopri il-riski kollha tal-investitur. Għalhekk aħna nsejħuha fully supported. Jekk transazzjoni BCP STS e u le għandha ħafna impatt fuq il-rekwiżiti ta' kapital tal-sponsor u għalhekk fuq l-ispejjeż tal-finanzjament tal-ekonomija reali. Kif qed fuq it-tieni jiej? tiegħi? Jekk seqsaw rawa. it-typical lease transactions ser jesperjenzaw żieda fil-pis tar-riskju minn 8 għal 45% jekk mhumiex STS. Jekk hum STS, il-pis tar-riskju xorta ser iktar mill jitriplaw għal 30%. U l-istess japplika għal eh, trade receivables. Hawnhekk il-pis tar-riskju hu minn 20 għal 60% għal non-STS u għal biss 40% għal STS Problema oħra hija illi il-rabosta rapport fuq is-CRR, remenda ta' CRR, waqqa il-użu, jipprobixi l-użu tal-ERBA, il-External Ratings Based Approach, minflok, il-approach standardizzat għandu jintuża għal kważi il-sponsors kollha tal-ABCP Ewropej fisser dan li il-metodoloġija eżistenti li huwa l-internal assessment approach ma jistax intuża aktar kalkoli preliminari u rew li l approċċ standardizzat jista' jwassal għal ħafna pis eh, ta' riskju sinifikanti iktar għali. U allura biex nżommu ABCP sot pala għoddu ta' finanzjament tal-beneficju tal-ekonomija reali aħna rridu illi, illi nfissru l-STS sew. Jekk il-faċilitajiet tal-likwidità għal tranzazzjonijiet tal-BCP mhumiex SIS il-suq musser jibqa' jeżisti. Biex nevitaw li jkun hemm effetti negattivi fuq is-suq tal kiriet ta' tullija li jintuża l-iktar bil-SMEs aħna irridu n milli mill-li kon namlu restrizzjonijiet mux xirqa fuq il-maturità tal-assi sottostanti. Aħna nifmu illi dawn il restrizzjonijiet għandhom lan illi waqfu il-mass ta' maturità bejn l-assil u l abcps Iżda jiena nishtinajt illi permezz tal-appoġġ tal ta' sieħed mill-isponsor l-investitur ukoll u mħares kontra dawn il mismatches matches. Aziz Chair, Membri Onorevoli, biex nżommu opportunità ta' finanzjament tal-SMEs l-STS għandu jikkonsidra bir-reqa l-impatt tal fuq l-ekonomija reali. Il-Soċjazzjoni Ewropea tal-Panek Pubbliċi għamlu proposti biex jemendaw ir-regolamentazzjoni f'dan ir-rigward. Aħna tassew nilqaw l-opportunità li niddiskutu dawn il-proposti mal-Parlament fid-dettall. Grazzi. Thank you very much. Uh, you highlighted the point of slight difference between the Council general approach and the Parliament draft report that would be useful to, to, to discuss. and to Mela, tħadna l-opportunità biex niddiskutu. Mela, issa il-kellim li miss Bell nas il-kap tal-segretarjat ta' dak li huwa Secret Securities fidejk. Nixtieq ringrazzja l-Komitat tal-li tawni ċansi nitkellem illum. Meta Meta il-non-profit body waqqaf il-tonna eh, xol biex nwaqfu dan il-panel, aħna staqsejna hemm teżisti safe securitization u jekk iva x'eħta għandha. Tidher il-mistoqsija hija l-istess importanza. Il-vjaġġ tagħna intellettwali beda kif naħseb għandu jagħmel bil- realizzazzjoni tal-rwol distruttiv li għamlu xi titolizzazzjonijiet fil-kriżi bejn 2007-2008 rwol tal-subprime sa' Stati Uniti, CDU o Cubes u prodotti simili waslu biex jippreċipaw il-kriżi u allura teħtieġ li aħna nwieġbu l-mistoqsija x'kien hemm dan il-prodotti li tant kienu perikolużi x'għamluhom daqshekk x'kellhom li jagħmlhom daqshekk ta' ħsara minħabba li s utilizzazzjoni nifsu kien difettus lassi li kienu ġew eh, tutorizzati kif ġrat il-biċċa kif nistgħu naraw li ma terġax tiġri fil-ġejjieni. nizid dettaljata ta' dawn il-titolizzazzjonijiet li fallew u fl-istess bi bikontrazz il-dawk mm, eh, dawk Ewropej, Awstraljani u Ġappuniżi li kellhom rekord tajjeb li marru pjuttost tajjeb ifisser it-titolizzazzjoni per se mhuwiex mhix il-problema il-prestazzjoni tal- ta' tisurizzazzjoni permezz ta' anke meta l-kriżi kien fl-art ta' ħajuri dan jista' jseħħ b'mod sikur. L-analiżi tagħna jur riflett f'entitajiet pubbliċi bħalli bjew jindika li xi elementi separati u kumulattivi jinnarawhom fil- tisurizzazzjonijiet kollha li krollaw fi kriżi għandhom erba' difetti ewlenin l-ewwel nett jirreġinaw mill-modell ta' distribuzzjoni bejn il-banek li hom ħeġġa mhux biex li jagħmlu self ħażin imma U Umma t-tini l-abbus ta' ċertu modelli matematiċi li barru ħafna lillin mill-parametri operattivi leġittimi li problema fil utilizzazzjoni, It-tielet il-fat li tinserħu fuq il-finanzjamenti mill-ġdid ta' swieq fejn mhux mill-ħlas mill-ġdid ta' min qed iselef il-flus fejn l-investituri ħasbu li kellhom riskju ta' kreditu imma fil-verità kellhom riskju ta' likwidità ta' tas-suq li huwa perikoluż. U mbagħad raba wieħed li naqas trasparenza fejn xi investituri li kienu u s sitwizzazzjoni tant kienu komplessi li laqas biss seta' ma jifhmuhom huma. Allura mingħajr dan il-dan il-tip ta' mftejn ta' din tip ta' arfin ta' kif xinqala iktar l-eruq tal-kriżi ma jistax ikun li aħna konnu nistgħu imexxu l-qudiem biex ngħinu is-sitwazzjoni tas-suq fl-Ewropa llum. Allura aħna mill-kriżi l-analiżi tagħna hija li hemm elementi speċifiċi ta' din il-proposta illi fil-fatt jittrattaw dawn l-erba' difetti ewlenin li aħna identifikajna u li fil-fatt ġew aċċettati eh, bħala l-eruq tal-problema tal-2007-2008. Mela dan ifisser li l-proposta tista' terġa' għajem su Ewropew fuq saqajh. Aħna ma xi tiċċiżmu hawnhekk għaliex f'ħafna qsma ċertu fallimenti u naqasijiet, pereżempju m'għandniex mekkaniżmi ta' swieq xirqa li jippermettu investituri jinvestu sew. Aħna ħadna nota li il rapport reċenti ta' rapporter jiffoka fuq ertiġa li l-investituri jagħmlu due diligence met ħtieġ biex nevitaw il-riski ta' kreditu ta' kien qegħdin jixtru u nevitaw li jkun hemm parti terzi li jisirħu wis fuqhom biex jagħmlu xogħol mhuwiex tagħhom għal rapport għal rapporter u koll ħadna kasu tal-fatti li jemżon li illi xuwer rrit ikun responsabli bisiħ għal-fatti li juma juru jikxfu u naqblu ma dawx l-approċċi mifsħieħ. Iżda n-nota u koll illi irrid ikun hemm talba ta' investituri leġittimi għall-għajnuna ta' dawn il-mekkaniżmi ta' suq, il-mekkaniżmi li jistgħu jgħinuhom biex jagħmlu x xogħol ta' konformità aħna nasħu fuq konformità illi mhijiex l-istess bħal analiżi ta' kreditu eh, sottostanti. U dawn jistgħu jiġbħu il-mekanizmi tal-addituri jew inkella il-Consolidated Tape Providers mifid illi x-xogħol pubbliku tagħhom jippermetti l li jkun tkun il-bażi li fuqhom l-investituri jkun jistgħu jagħmlu x-xogħol ta' kredit tagħhom. Nħondu nuntu wkoll tal-referenza tar-rapport għal punt interpretazzjoni Ewropea waħda waħdanija għal dak li għandu jkun suq waħdini Ewropew u nattamaw illi dan jiġi jidajen din li tintlaqa bħala ideja u nafu li hemm min irid repożitorju fejn id-data xirqa tinżamm u tkun disponibbli għal investituri nħossu wkoll illi ħafna jilqawa din. U għalhekk nixtieq eh, ngħid li nistri li nirwiġab kull tip ta' mistoqsija li se jkollkom. Grazzi. Thank you very much. Uh, last speaker, Daniela Gabor, uh, Associate Kellim għalim jess, signora Gabor, li associate professor fuq l-ekonomija. Grazzi ħafna. Mikrofon għal-kellima. Tajjeb, grazzi ħafna l-Parlament Ewropew tal-istedina tiegħu. Inti tlabtna eh, inwieġbu il-mistoqsija jekk nistax permessa totalizzazzjoni nerġaw natu ħajja lil suq Ewropew. Mela l-ewwel nett xtaqt nibda billi nindirizza il-punti pozittivi. Mill-sarissa li sibi nafu li iktar forsi eh, konċernati bil- mill domanda domanda milli naħsbu għal ħtiġijiet. Smajna wkoll il-ħtiġiet għal corporate banks. fuq uh, perjodu medju jew twil din tista' tkun ta' tweġiba għal tisjeħ tas-suq naħseb illi għandhom bżonn ukoll uh, ta' dan dawk li jkun qegħdin jisselfu l flus pereżempju biex jixtru id-dar tagħhom. na mhux dejjem ikun mixtieq jekk uh, pereżempju ma' dan jifqalbu żieqa tal-beħ proprjetà. Peress li jem ħafna xkil fir-rigward ta' eh, standardizzazzjoni tas-suq naħseb li eh, għadna l-bot u dan iwassanna eh, għattini punt li semma fuq u il-rapporter. STS infasla mod tajjeb tista tixtri l-istrumenti li kunu titalizzati eh, fuq is-suq. Eh, Naħseb il-Green Paper tas CMU flimkien mal-Bank of England u l-Green eh, Paper fuq it titalizzazzjoni tgħidilna illi hemm il domanda illi hija ikbar minn dik tista' tilħaq l-STS. Permezz anka tal-istrateġis tal-buy to hold, eh, dawn nistaw anka isaħħu il-swiq ta' titolizzazzjoni. Hawnhekk teorija tal-ekonomija u l-esperjenza tal-kriżi tejna sab tal-limna nkunu kawti għall investituri istituzzjonali dan se jkun ħafna iktar importanti illi l-proċess tal-STS jiġġenera eh, titolizzazzjoni illi jista' wieħed eh, ibbieħ fil-swieq likwidi il-volatilità tal-prezz huwa hija ħafna ogħla fil-swieq li huma illikwidi u ser toħroġ ukoll fuq il-balance sheets tal-investituri istituzzjonali minħabba tal-regolament tal kontabilità tagħhom illi eh, jeħtieġu illi lassi jkunu evalwati fuq il-prezzijiet tas-suq. U għalhekk li anke riċerka tal-Bank of England konkludiet li regoli tal-kontabilità jikrejaw inċentivi għal kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet sabiex jixtru fi żminijiet tajbin u jbijaw fi żminijiet l ħżina Din it-tip ta' mġiba tkompli tamplifika u tkabbar il-fragilità. il-bond market tal-gvern Amerikan li huwa l-iktar likwidu fid-dinja huwa eh, mhuwiex affettwat eh, minn din l-illużjoni tal-likwidità. U għalhekk aħna nistgħu nassumu b'mod sigur illi l-kriterja ta' 55 eh, tikkwalifika għal tikketta tal-STS u tista' tkun ukoll ta' tweġiba. Meta intom tivvotaw fuq il-kriterja sabiex tiddefinixxu l-STS, intom qed tivvotaw fuq il- safety net pubblika li aħna rridu npoġġu taħt is-suq STS fl-Ewropa. L-gvernijiet eh, l-istati ma jistawx jifilħu għall ispejjeż soċjali illi l-pensjonijiet privati jew eh, il-kumpanija tal-assigurazzjoni jfallu. Interpretazzjoni wiesa ta' dak li aħna nifmu iktar ma tkun wiesa l-interpretazzjoni eh, ta' xinfissru aħna eh, bl-STS din is-safety net komplet ikber. U importanti li l-evalwazzjoni tal-impatt tal-stakeholders kollha involuti ehm, titħed konsiderazzjoni. Grazie ħafna. il-rapporter eh, Sur Zalba. Nitkellem fissem il-kollega tiegħi Karmas. Din il-kustjoni tindirizza għodda importanti ħafna. Aħna nafu u kol illi il-titolizzazzjoni Ewropea ħadmet mod tajb ħafna fi żmien kriżi AAA kell minnata li t kellhom valur ħafna iktar baxx minn dawk Ewropej u din it-tip ta' leġiżlazzjoni għandha ħsieb sabiex terġa' titfa' fiduċja f'dan l-istrument finanzjarju. Jiddependi l-investituri x'jixtuq jinvestu fih l-permessa l-STS aħna nkunu nistgħu nikkontribwixxu għall-ekonomija Ewropea. U hekk kif l-investituri jagħmlu due diligence anke għall-klijenti tagħhom, dan għandhom ukoll jagħmluh fil- fil-kontest tal-titolizzazzjoni u bekk anke nkunu qed jippreprevjenu ehm, reati internazzjonali. minħabba l-element ta' riskju forsi ikun hemm ħafna li jżommu l-bot minn din l-għodda. l-element ta' due diligence jista' jaqta' qalb l-investituri u dawn imorru għal għażliet oħra imma ċertifikazzjoni anka indipendenti minn partijiet terzi tista' tiġġustifika wkoll il-forsi eh, l-kriterji u tista' tkun ukoll ta' soluzzjoni. Id-dun ċerta fl-aħħar mill-aħħar illi l-investitaturi jużaw dak kollu li huwa possibbli u inti x'taħseb illi liema forma taħseb li nistgħu nagħtuq dan kollu. dawk li huma parti mill-MIFID huma eh, għandhom il-permess li jaħdmu parti minn din l-iskema ta' titolizzazzjoni. Għanna forsi eh, naraw kif anka niftu iktar u ninkludu lil dawk li huma wkoll inklużi taħt l-RFND. Naħseb illi l-għadda tindirizza il-kull tip ta' negozju kumpanija fl-Unjoni Ewropea. il komissjoni il-Konsil u rapporter u ma tal-opinjoni illi lassi għandhom uh, jinfirdu dan jista' jfisser illi l-effett uh, sħiħ jintilef minn fuq uh, l-ekonomija reali. Huwa importanti wkoll illi nsaħħu programmi illi jagħmlu possibbli illi anka u d-dim. Lan huwa li ikunem hemm trasferiment ta' ta' riski però l-element ta' riskju jista' jor anka 20% permezz ta' dan il-proċess ta' totalizzazzjoni. Jina ħarqali nisma l-opinjoni tagħkom fuq dan il-kwistjonijiet. Thank you. Um, Jonas Fernandez. Grazie ħafna, Sur Hernandez. Grazie ħafna, Sur President, nirringrazzja l-kellima kollha tal-ħin tagħhom tal-preparazzjoni li huma wettqu għal din id-diskussjoni. Aħna smajna argumenti varji dwar il-problemi preżenti finanzjarji fl-Unjoni Ewropea u kif mhumiex marbutin mal-provista imma marbuta mad domanda u li eh, l-SMIs mhumiex inkwetati fil-rigward tal-aċċess tagħhom għall kreditu imma l-fatt li m'għandhomx biżgħet klijenti. Fil-rigward tal-metodi tradizzjonali ta' tal-banek naħseb illi il-rwol ta' domanda taffaċċa ċertu problemi fir rigward tal-politika monetarja. Naħseb illi ilu nsaħħu l-possibilità li aħna niprovdu iktar, ikonna iktar forniment meta jkun hemm id-domanda. Aħna smajna wkoll kelliema illi uh, għafsu fuq il-negozjati fil-rigward ta' dan il-pakket. Fil-rapport ta' Polteng sem il-proposta illi innidu uh, bank ta' informazzjoni database għall-investituri U forsi inta tista' tgħidulna wkoll x'taħsbu fil-dan ir-rigward ta' biex anke nippromovu t-trasparenza. Smajt ukoll min tkellem fil-fur l-20% oħrajn qed jinsistu li għandna le innaqsuha dan il-persentaġġ. U forsi tistaw għallek eh, tuna u koll id-dea dwar l-opinjoni ta'kom fil-gwar tal-proċess ta' ċertifikazzjoni. Naħseb illi għanna bżon ta' eh, pozizjoni ċara. Hemm ukoll l-element ta' ġerarkija fil-gwar anke ta' rekwiżiti ma nafx kif nistgħu naħdmu dan forsi permess ta' qafas regolatorju u forsi tistgħu tgħidun li intom naħseb anke s-sur Folker indirizza dan kollu imma ħerqan li nisma' wkoll iktar fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur Bert Locker. Jien se bil-Ġermaniż. Aħna naraw li eh, għab il-proposta tal-STS hija waħda pozittiva u naħseb li eh, tista' tgħinna sabiex terġa' tiġġenera l-mutur ta' titolizzazzjoni u naħseb li eh, il-mistoqsija mhix iktar ta' kif noħol u l-STS forma ta' strument, imma kif nisa' noħol u bilanċ sabiex nafaċaw l-sfidi prezenti smajna dwar il-risk weight management, il-bilanċ u anka l-effett dan kollu fuq is-suq ta' titolizzazzjoni kif dan jista' jiżarma. Is-suq ta' titolizzazzjoni forsi jista' jissaħa anka permezz ta' eh, kontribut uh, minnaħa tal-istat sabiex nerġa' nistabilixxu l-bilanċ. Intom x'taħsbu dwar dan u fil-rigward tal-benefiċċji tal-STS eh, u l-kapital. Kif jista' jindirizza eh, dawk il-loqsma ta' titolizzazzjoni illi mhumiex qed jiġu indirizzati bħal non-performing loans. Naħseb illi eh, dan is jista' jgawdi minn dan it-tip ta' bilanċ jew jista' jwassal għal domanda ikbar għal eh, dawk it-titoli li huma parti mill-STS. X'riski taraw marbutin u x'taħsbu li għandha tkun it-triq il qudiem Thank you, Mikael. Grazie ħafna Sur Toirer. Grazzi. Ħafna sur President, anka aħna bħala l-Alde nistgħu nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni fir-rigward tal-introduzzjoni tal-STS u nixtieq nirringrazzja wkoll lill parteċipanti tal-panel u dawk kollha li intervjenew aħna nħossu illi eh, forsi eh, aħna xar l-armati fil-rigward tal- uh, l-Esselbeck eh, Commercial Papers, però dawn il-commercial eh, papers eh, jitfaw dawlu kol fuq il-fat illi il-possibilità li jissaxħu il-titoli u l-suq ta' titolizzazzjoni huwa pożittiv imma jitkellmu kontra li dawn isiru ħaġa waħda malides. idis Sur ma jismer jekk fimtek sew inti qed tibża mill-fatt li l-ABCPs fil-futur ma se jkunu possibbli u qed resaq ukoll argument għalhekk illi l-introduzzjoni tal-standards huwa wieħed oli wisq u tkellimt ukoll fuq uh, l-excellent rating, forsi se spiega li għal darba oħra x'tifhem dan kollu. Inti semmejt ukoll illi l-originators u il-konċett li dur magħhom li tiġi irregolat fil-futur b'tal mod illi jimla l-vojt f'każ li l ma jibqgħux possibbli. Unnek kan nitkellmu f'xenarju fejn il-għodot finanzjari, ċertu għodot finanzjari ma jkunux iktar disponibli fil-futur. Inti x'taħseb fil-gwar tal impattu u tal-effett fil-gwar tal-ekonomija Ewropea? Meta il-bejja ma jkunux jistaw jimxu eh, iktar bil-konċett ta' totalizzazzjoni. Naħseb illi dan kolli se jippreżenta teddida kbira immens għal swieq finanzjari Ewropej u li huwa għalhekk fl-interess tagħna lkoll li nagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna Sur Viegas. Iva fil-qosor ħafna għaliex qed nirrealizza li waqajna lura dawn il-prodotti finanzjari eh, ta' titolizzazzjoni kienu punt kruċjali ħafna ka fil-diskussjoni tagħna ta' kriżi finanzjarja kien ħares li ir-regolament l-abbozz regolament ma nistax narom bħala trasparenti u sempliċi il e diskussjoni ħarġet biċ-ċar kemm dan il-proċess u għed komplikat u zgur li mhuwiex għed trasparenti fil-gwar ta' supervisjoni ta' sistema finanzjarja għandi ċertu biza' fil-gwar ta' dan l-element. Aħna għanna ċertu tassi fil-gwar ta' supervizjoni ta' dan tip ta' prodotti fil-futur. Kif eh, ser ikun qed jgħin dan kollu eh, l-intrapriżi żaru medji? Għaliex ħafna mis-self illi huma unsecuritized u ma f'dan is-settur, per għandek il-self l studenti għan negozji ġodda, eccetera. Ġifiri, x'elementi taraw marbuta ma dan il-kontest veru il-banek ikollhom jibqgħu juru dan it-tip ta' self il-loans fuq il-balance sheets tagħhom. Imma apparti mill-possibilità li l-bank ikun jista' jneħħew minn fuq il-balance sheet tiegħu. X'ser ikunu l-konsegwenzi? Kelliem għal jmiss, is-sinja Scott Kito. Nsellem għal Daniela li taħdem ukoll ġo Bristol. U għandi żewġ mistoqsijiet partikolari. L-ewwel nett palma sema l-kellim ta' qabel illi hawnhekk qed nippruvaw naqsu il-riski tal-banek u natfula ma' balance sheet sabiex kun jista' jkomplu jimxu l-qoddim imma mill-krizi tal-limna u koll illi jem ċertu interkonnessjoni bej il-banek kħiġifiri jistaw jitfaw ma stess il-riski minnaħa l-oħra. U għalek xtaqt nistaqsi dwar xinu ma l-limiti li intom Eh, tissuġġerixxi fil gwart illi il-banek ikunu kemm originators kif ukoll investituri tal-STS. Mistoqsija mbagħad forsi għaxin iktar prattika dwar min għandu kun dak illi eh, inedi u jiċċertifika Xtaqt li inni li l-idea ta' kumpaniji jew security houses li jgħu taħt għafas regolatorju u li jkunu jistgħu indirizzaw dan l-element. U ma jkunu dawk l-entitajiet banijiet speċifiċi minn fejn ma jista' jixtri din it-tip ta' eh, titolizzazzjoni. U għalhekk Xtaqt insaqsi l-kallima dwar xaħsbu li għandu jkun l-aħjar model. Imma rajna wkoll fil-kriżi ta' qabel illi eh, kena situazzjonijiet komplikati, kena konflitti ta' interess u kena wkoll sistemi pjuttost Bizantina u frammentata kif ħarsu li dawn it-tip ta' regolamentazzjonijiet. Marko Valli muxaw, mela l-unver kellim li mis Grazzi. Grazzi. Il-proġett tal-għajmi fuq sqajja ta' dan is-suq ta' ksek ta' titolizzazzjoni wasal għal xaf mistoqsijiet fuq l-STS u revizjoni ta' CRR bħala is-suq kapitali tagħna. x'inhuma ma l-għannijiet ta' regolamentazzjoni? U dawn ukoll qegħdin fitriq li waslu illi niksbu lan tagħhom, l-STS jitqis bħala strument biex indiversifikaw finanzjament u jerġgħu għajmu ekonomija fuq saqajja. Il-kiku il-banek jistgħu jikupraw aktar kapaċi tafsaħta minn qabel. is kapitali qed jaraw żmien ta' tkabbir ġdid u dan huwa tajja speċjalment tal-SMEs, allura paradoss li jintom qed iserħu fuq il-banek biex jipparteċipaw Ah, allura, tajjeb li nivitaw istak li wassanna għal kriżi inizjalment, ġifiri mekanizmi tal-tfassil tal-prezzijiet. Allura, aħna rridu modifika tal-li tifoka fuq il-issuers li ma jkunux dajja fiż mittamaw li dan il-perċentwali jinżam li nuqqas ta' proibizzjoni fuq titrizzazzjoni sintetiċi hija kontradittorja mal-għanijiet um, imsemmija għaliex il-proprjetà mhijiex trasferibbli, allura aħna rridu nipprojbixxu li jkun hemm din it-titrizzazzjoni. Um, barra minn hekk aħna bħala katina aħna rridu nevitaw illi il-kriterji tal-STS eh, rridu ikonos disciplina fuqhom biex neqsu r-riskja, riskju Imbatt rridu naqdraw ir-rwol illi għandhom xaqsmu l-essensi eh, li hemm fis Jaseb Jaħseb illi terminu sempliċità mhijiex adegwata palma konta t tissemmi, komissarju. Barra minn hekk fuq l-impatt ta' tekst biex nirġaw nġibu suq fuq saqajja. Aħna rridu biex ikon ekonomija reali, il-faċilità tal-ECB toħroġ mir rekwiziti li titterefa mħabba l-ekonomija reali. Ma naħsibx illi din it-teknika kompressa kienet l-idea għad-dinja anglo-sassona, għalli kien lobby jistat minn twila li ħafna minna qed nisaqsu fuq kemm idea tajba li nerġgħu nniedu titorizzazzjoni li wasal għal katastrofi li kien fl 2008 grazzi. Thank you. And now issa nista' nagħtu il-kelma lura lil Sur Faskes, il-kelim tagħna, grazzi ħafna ċer. Peress li izminet jafas nixtieq nis nifoka it-tweġibiet tiegħi fuq ċerti mistoqsijiet iktar importanti fejn l-intervent tiegħi ma tax gwida biżejjed. Dwar risk retention jiena kont ċar ħafna fl-intervent tiegħi. Għanna l-opinjoni li l-lower calibration, kalibrazzjoni iktar baxxa tkun biżejjed u tajnuna fuq li PCP li mistoqsija komplikata ħafna fil-rapport tagħna konna l-ewwel awtorità li niżviluppaw kriterji speċifiċi għall BCP e bħala titolizzazzjoni u aħna ħadna eh, pożizzjoni pjuttost konservattiva ħafna fuq il-potenzjal tal-maturità tal-assi f'daw il-programmi Imma ħna nifmu li da diskussjoni għadha miftuħa kemm fl-Ewropa kif ukoll globalment. Issa, fattur interessanti ieħor tal-IPCP huwa wkoll l-appoġġ tal likwidita tal-sponsors. U mill-punt di vista ta' l-IPCP e, appoċċa likwidità u importanti ħafna u jagħti backing importanti ħafna għas suċċess jew likwidità ta' dal-prodott. Imma ma nix ninsew li dan qed joħloq daqsxejn ta' pawsa fil-balance sheet tal-bank illi jagħti din likwidit dal appoġġ ta' likwidità. Allura dan għandna noqogħdu attenti għalih. Issa, dwar iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi, aħna qed nissuġġerixxu appoġġ kawt ħafna għax u naqbel ma' ċerti rimark li saru dwar dan, ċertifikazzjoni li ġej minn partijiet terzi jagħti ċerti riski u xek u jnaqqas is-saħħa l-inċentiv tal-oriġinatur biex jassigura u jiċċertifika lilu nifsu li l-istruttura qed tirrispetta l-kriterja, il-kriterju. Ma jneħħix il-kwistjonijiet ta' interpretazzjoni dwar l kriterju allura dan irid jibqa' mal-entitajiet pubbliċi, awtoritajiet pubbliċi. Kif imsemmi, aħna lesti li jkollna rwol f'dan u ovvjament għad ta' interventi dwar possibilità ta' konflitt ta' interess ma', ma sistemi ta' ċertifikazzjoni ta' partijiet terzi jekk dilazla naslu għalli allura rridu nagħmlu żgur illi ma jkunx hemm konflitt ta' interess u namlu supervizjoni kif suppost fuqa. F'dak li għandu x'jaqsam ma' l-bilanċ tal-kriterju aħna nħossu li l-proposti u d diskussjonijiet qed ikollhom bilanċ tajjeb relattivament. F'dak li għandu x'semma ma' tħassib prudenzjali u l-possibilità li natu l-ħajja lura l-suq. Iva naqblu mal-kummenti jew mistoqsijiet illi jemżon li konna jemżon li konna veduta olistika minnaħa tal-investitur rridu naw xem talba għal totalizzazzjoni la lix l-investituri għedin jazdu bejn prodotti differenti li jinkludu covered bonds u strutturi oħra allura meta nanalizzaw l-impatt potenzjali jew it-talba potenzjali għal tal prodott wieħed irid jieħu opinjoni olistika u jinkludi l-ispettru kollu tal-prodott li għandna fissu u nista' nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Geri, Is-Sur Geri krem xi mistoqsit fuq iż-żamma ta' 20% u kummenti oħra li aħna naqsmu naqblu magħhom din hija dan huwa standard li ġi żviluppat internazzjonalment da kon aħna hemm meta ġi stabilita l-ewwel darba minix konxju ta' lebda regoli akademiċi u osservazzjoni li qed jgħidulna li l-5% ma ħadmitx diġa kalina fuq il-fatt li il totalizzazzjoni Ewropea ħadmet ħadmu tajjeb u nemmen li jekk fazun ma tkissirx issewwiħx. U rridu li nistgħu nagħmlu inżommu mal-effiċjenza ta' dan it-titolizzazzjoni u kapital illi nistgħu napplikaw għal iktar self u nżommu retention f'dak li għal raġuni prudenzjali. Kien hemm diversi mistoqsijiet dwar il mekanizmu li għadin nużaw, niġilura l-kommenti tijaj li aħna nħorġu titolizzazzjoni fi 13 il pajiz differenti, tistaw timmaġinaw xanna qoddimna biex imorru qoddim 13 il-parti differenti u natu interpretazzjonijiet fuq manieri u mekanizmi differenti ta' dawn il-kriterji aħna perfettament għanna rrieda u nieħdu responsabilta għall-informazzjoni li aħna natu fi titolizzazzjoni tagħna arranġamenti ta' responsabilta aħna eh, aħna eh, għanna l-abitudni li, li nieħdu responsabilta anka fil-portafol ta' mortgages, ma nistawx nieħdu imma responsabilta eh, jekk xi ħadd ieħor jgħid li aħna li għanna esperienza biżid biex, biex niġessixu portafoll e, e, fċertu pajjiż. Min jaf x'inhi Min jista' jgħid x'inhi esperjenza biżejjed? Ma nistgħux nieħdu responsabilità għal ħaddieħor aħna, nistgħu nieħdu biss responsabilità għal dak li aħna għandna fil-mandat tagħna. U għal din ir-raġuni aħna verament nappoġġjaw l-idea għall-għajnuna ta' pati ċertifikazzjoni, aġenti ta' ċertifikazzjoni ta' partijiet terzi imma taħt ċerta autorità u li bie għanda ċerta l-autorità u għanda l-esperienza u l-maniera li taħti il-lista ta' interpretazzjonijiet biex tati iktar fiduċa l-inna biex namlu dawn il-deċizjonijiet. Un bat kienem mistoqsijiet dwar il-database. Aħna nemnu bisħiħ u nappoġġjaw trasparenza fid-data kif semmejt fil-kommenti tiegħi jien aħna u imsieħ boħra interessati fl-industrija qed impoġġu flusna fejn għandna ħalqna inkunu prattiċi u natu dettalji, dettalji, ta', ta titolizzazzjoni li aħna nofru u aħna nejnu l-investituri jifmu dak li edin nofru l-om. Fl-aħħar kien mistoqsija fuq il-ġerarkija tal-kapital, aħna iva kontenti bl ideja bil-proposta biex nippermettu l-użu ta' kreditu biex jammila possibli nużaw eh, informazzjoni jekk imsejħa proxy din tajba ħafna jekk tmur fit triq tajba imma huwa pass wieħed biż dan li mhux biżejjed bħala pass għax aħna rridu nerġgħu nżuru l-kalibrazzjoni ta' kapital illi ġim semmi mill-kollega tiegħi Volker, jekk aħna insaffu e, e, l-affarijiet ħżina mit-tajbin, allura aħna naslu biex ikonna dejta tajba u li nirrispettaw dawn il-kriterju waqt fl-istess ħin namlu l-użu ta' daw is-securities kif għali Sur Fernandez u nejnu il-politika monetarja u trasposizjoni taħħa fis-suq u nistani għafem. Thank you. Thank uh, you, Mr. Mechmer. Grazzi l-kellimni jmiss. Uh, jina ħan konċentra fuq il-mistoqsijiet fuq l-APCP. Waħda kienet, mistoqsija minnhom kienet dwar pal SMEs jew is-settur ta' kumpaniji kif jibbenefika minn dal-finanzjament u għed rrit jaf li s-suq tal-APCP fl-Europa u e, jittitolizza bejn wieħed wieħor 50% nofs lassi fil-APCPs Ewropej huma trade receivables u dawn huma mibjuwa permezz ta' kumpaniji. U ġeneralment dawn dal-kummerċ jibda bejn 10 u 15 miljon euro. Allura kumpaniji li jużaw da tip ta' finanzjament ma nsejħilhomx kumpaniji żgħar. Imma huma ta' daqs medju diġà huma li ġibli għal dassu u dan huwa ta' interess speċjali għal tipi ta' kumpaniji għax ġeneralment dawn ikunu hemm immexxijin mill-familju m'għandhomx public rating u jkollhom biss aċċess għall ebda strument ta' swieq ta' self u jużaw il-finanzjament tal IPCP għal mezz bħala mezz biex kollhom sors ieħor ta' fondi permezz ta' self bankarju kollaterali. Il-programmi konsistu prinċipalment minn self, per eżempju 30% u forom moħra ta' leases, ta', ta self. Aħna unek, ħafna drabi naraw illi manifatturi ta' makkinarju, ta' tamir, ta' negozju, jkollhom il-finanzjament eh, sussidjarji finanzjarji tagħhom ikollhom klijenti żgħar finanzjament permezz tal- eh, ta' leasing subsidiaries tagħhom. Issa kumpaniji ta' leasing għandhom bżonn rifinanzjament għall-offerti tagħhom u dar rifinanzjament huwa ideali għall-IPCP e għal prodott li joħroġ mill-IPCP. E Allura kumpaniji ta' daqs medju kif ukoll setturi permezz ta' leasing ta' makkinarju jibbenefikaw minn dat tip ta' prodott. Speċjalment dan il-leasing iġibni għal punt li diġà semma fuq il mistoqsija jekk lease receivable jistax ikun leġibli taħt ir-reġim tal- u t tweġiba hija li minħabba tħassib ta' maturità il-ħajja normali ta' f'dan il-programm m'għandix teċċedi sena. Dan allura jitfall barra parti l-kbira mill-lease receivables, għax daw għandhom termini itwal minn sena, dan ifisser illi permess tar-regolament fil-fatt aħna din nitfgħu il-barra negozji tal-leasing mill-użu tal-finanzjament tal-APCP Issa kif jina semmejt ukoll il-konsekwenza ta' dan it-tfih il-barra ta' dawn il-kumpanija huwa li spiża ta' dawn il-leasing companies li jiġu maqluba fi assettu tal-SMIs jiżdied ħafna b'mod tremend għaliex għax il-banja kirit ikollhom ferm iżjed kapital mitfuħ mal-ġemp għal eh, impenji ta' likwidità. Iġfri ħanuħol u statek u ġust għall assetu tal-SMEs fl-opinjoni jien nibżali billi nitfaw il-barra ċerti beneficjarji minn dal-prodott, aħna nista' jkollna riskju illi noħol u konsegwenzi mux mixtieqa l-ekonomija.